Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Aziz kollegi, lodwa Taiba. Hawn ħafna membri preżenti hawnhekk pero mhux kulħadd. Pero bla dubju għandna kworum. Sabiex bekk inkunu nistgħu nivvutaw Mela, pal dejjem intom għandkom bżonn il-cards tal-voting, tal-votazzjoni -tal tagħkom anki jien għandi bżonna din il-karta sabiex inkun nista' nivvota. Imma jidher li li jinsejta l-karta tiegħi. Però naħseb bosta minnkom ġabuha magħhom. Mela, nibdew il-votazzjoni fuq lately, il-rapport lately fuq il-rapport dwar il komunikazzjoni mill-Kommissjoni dwar azzjoni kontra l-kanċer u isħobija Ewropea. Hawnhekk għandna lista ta' votazzjoni li tibda b'amenda 31 li hija identika bħal 32. Għalhekk minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Umbat it-tre tnejn, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Identiċi 33, 34 dawk favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. 35 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjoniet għaddiet. 36 taqa, 37 dawk li ma favur, Dawk li ma kontra, assenzjonijiet, għaddit. 38. 42, dawn ma identiċi, dawk li ma favur. Kontra, assenzjonijiet, għaddit. 39 dawk li ma favur. Kontra, assenzjonijiet, għaddit. 40 dawk li ma favur. Dawk li ma kontra, assenzjonijiet, għaddit li ta' dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 41 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Umbat għanna 44 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 46 dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet, għaddit Itre 11 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astensjonijiet, għaddiet. 47 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astensjonijiet għaddit 48 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astensjonijiet għaddit 49 dawk li ma favur, Dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 50. Il-rapporter xtaq jgħid xi ħaġa. Il-rapporter huwa favur. Ġifieri mhux kontra, favur. Fuq l-amenda ta' Ester Lange, amenda 50, mela. Dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 50 b'amenda orali minnaħa tar-rapporter dawk li ma favur, dawk li ma kontra, assenzjonijiet, għaddiet. 52 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Itra sitta dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Itra disa dawk li ma favur, dawk li ma kontra, Astenzjonijiet? Għaddit. Issa, kompromess għal kompromess l-ewel wieħed mela dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Amenda 56 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, għaddit. 57 b'amenda orali minnħata rapporter dawk ma favur, dawk ma kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 58 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 59 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 60 dawk ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Imbagħad għandna il-Kumitat ta' Nisa għem amenda, hemm vot maqsum l-ewwel parti, mela l-ewwel votaw fuq l-ewwel parti dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. It-tielet parti. Ta' kompromess numru 2 dawk ma favur, dawk li ma kontra, Astenzjonijiet għaddit. 64 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddit. 65 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddit. Itre erba dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Itre ħamsa dawk li ma favur, dawk li huma kontra, assenzjonijiet għaddiet. 66 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 67 dawk li ma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. 68 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Itre 14 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet maddiċ. 69 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mbat 3 10, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-Kumitat tan nisa 7, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 70 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet u sebbajn dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, għaddit. 72 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, għaddit. 73 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tret nax, vot maqsum l-ewwel parti, dawk li ma favur, Dawk li ma kontra, astenzjonijiet maddiċ. It-tieni parti, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ittra 13, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-Kumitat tan nisa 8 vot maqsum l-ewwel parti dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk li ma favur, Dawk li ma kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 74. Bamenda orali minnħata rapporter, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-3 taqa, din taqa, issa 75, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-3 Bamendora li minnaħa ta' rapporter dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 76 dawk li ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Għamenda ta' kompromess tlieta dawk li ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 79 dawk li ma' favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. 80 dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. 81 taqa, amenda wieħed, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet il-Komitat Femminili A, dawk li ma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda 2 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Is-Sinjura Pavanova. Inti diġa għacċettajt ħafna mill-amendi ġifri xejn ma mar kontrik, itrebe, dawk li ma favur. Kontra? Assenzjonijiet, maddiċ. Il-Kumitat Femminili D. Dok favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Kumitat tan nisa E. Dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda tlita, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda erba, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Sitta, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-Komitat tan nisa F, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Seba, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Tminja dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 10 u 11 dan huma identiċi b'vot maqsum mill-SND, mela ħanivvutaw fuq l-ewwel parti dawk l huma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk l huma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Ammenda 12 dawk l-huma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 13 dawk huma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 14 dawk ma favur, dawk li ma kontra, astensjonijiet għaddiet. Amenda 15 u il-Komitat ta' Nisa J dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 16 dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 17 u anki l-Komitat ta' Nisa ġed huma identiċi dawn mela dawk li ma' favur, kontra, astenzjoniet għaddiet 18 u anki l-Komitat ta' Nisa K dawn ma' identiċi mela dawk li ma' favur, kontra, astenzjoniet ma' ddiċ. 19 u l-Komitat ta' Nisa L dawn huma identiċi mela dawk li ma' favur, kontra, astenzjonijiet Maddiċ. Komitat ta' nisa M, dok li huma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Komitat ta' nisa N, dok li huma favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 20 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 21 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 22 u 23 dawn ma identiċi, mela dawk li ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-Komitat tan-Nisa I dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 24 u 25 daw ma identiċi mela dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 26 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, assenzjonijiet għaddiet. 27 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, assenzjonijiet għaddiet. 28 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, assenzjonijiet ma ddiċ. 29 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, assenzjonijiet għaddiet. 30 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet Għaddit. Mela. Vot elettroniku aħari, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Mela jider li għanna 56 favur, u manna xejn kontra, manna xa astenzjoni, manna mela nifirħu li rapportew. Rapportew, is sur Peterel. Proset. U nixir lek. kull suċċess tal-ġida tiegħek kontra l-kanċer fl-Unjoni Ewropea u l-innu ukoll. Aħna nafu kemm inti impenjat għal dan il-għan. U nifirħu lil kulħadd il-daw kolla li kontribwew eh, f'dan il-għan, anki l-segretarjat. Issa naddu mill-kanċer għal Bahar Baltiku. Għanna rapporter, rapporter, rapporter tixtiq tajdina xaġa, Sinjura Rosbach. Iva, grazzi ta' sur President. Kif inti taf, inti jina ħallejt numru ta' amendi barra fuq amenda numru 2, ħanibda fuq minn amenda numru 2. Fl-aħħar sentenza, nixtieq inħalli barra il-bakkaljaw għaliex hemmhekk hemm problemi għal ħafna speċi fil-Baħar Baltiku, però nix inħalli l-aħħar żewġ l-aħħar żewġ kelmit barra bħal kelma bakkaljaw. Kif tafu, amenda 13, Għawnek jina ma nizel xejn iktar għalix rritin nitkixxef, rritin kun naf daqxejn jekk aħna rridux nitkem fuq ir russija jew rridu nħallu r russija għaliex forsi konna rezoluzzjoni oħra li semmi il russija fir-riżoluzzjoni jew fisem ir-riżoluzzjoni għalhekk jiena naqbel ma' din l-emenda. Issa, emenda 16, Hawnhekk għandna materjal ta' tindif bħal detergents, Jena naqbel ma dan, un bat l ħar amenda 18 li amenda miftuħa. Hawnhekk għandi żieda. Għandna prinċipju eh, fil-Unjoni Ewropea li minn nidġes iħallas. U r-Russja hija waħda mill-aktar pajjiżi li niġsu fil-Baħar Baltiku, ġifiri irridu naraw jekk nistgħux nagħmlu żieda l-amenda 18 fl-istess qan u forsi nkun nistgħu nsibu xi kliem fuq eh, min ħammeċ iħallas u anke inkludu lir russja f'dan il-każ. Dak kollu li xtaqt ngħid, Sur President. Tajjeb wis jgħid iċċer? Però ma nistawx nitrattaw ma din iż-żieda fil-vot ridu nsibu xi tip ta' amenda orali. Din hija idea tajba. Pero ma nistawx ndaħlu fir rezoluzzjoni, mela aħna smajna l istqarrijat tiegħek fuq punt tnejn, se neħew l-kelma bakkalja għal hemm speċi oħra ta' ħut li qegħdin fil-Baħar Baltiku mhux biss il-bakkalja. Ta' jepet ngħid sur Sonic m'hemmx il-bakkaljaw biss. Għalhekk forsi nistgħu nivvutaw. Mela, nivvutaw fuq amenda 2 dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda wieħed, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tlita, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Erba, dawk ma favur, dawk ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ħamsa, dawk ma favur, dawk ma kontra, astenzjonijiet maddiċ. Sitta, dawk ma favur, dawk li ma kontra assenzjonijiet għaddiet, seba dawk li ma favur, dawk li ma kontra assenzjonijiet għaddiet, dawk li tminja, dawk li ma favur, dawk li ma kontra assenzjonijiet għaddiet, disa, dawk li ma favur, dawk li ma kontra assenzjonijiet għaddiet, għaxra. Ħanibbutaw fuq l-ewwel parti biss, għax it-tieni parti ġiet tirata mela l-ewwel parti dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 11 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 12 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 13 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 14 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. 16 flimkien ma l-amenda orali dawk li ma favur. Anzi, skuża ruħu ċer, ħan fuq l-amenda 15 l-ewwel. Amenda 15 mela favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Mela, ħan nerġaw namlu verifika elettronika għal amenda numru 15. Il-vot maluq. Jider li riżultat ċar għaddiet mela amenda 16 flimkien mal-amenda orali dawk li ma favur kontra astenzjoni tqaddiet. 17 dawk li ma favur kontra astenzjoni għaddiet, 18 dawk ma favur, dawk ma kontra, astenzjoni għaddiet, 19 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Imbat l-aħħar vot Vot elettroniku, vot miftuħ. Il-vot malu. U għanna rizultat pjuttost tajjeb, 54 vot favur u xejn kontra u xejn astazzjonijiet. Mela, nifirħu li rapporter li teħx fuq il-Bahar Baltiku. U nassikuraw li il-bahar jibqa' wieħed nadif. Inwedukom. Tajb u jismena. Mela. Issa, il-votazzjoni li jmiss wa punt 11 jiġifieri il-programm ta' Kozludwi. Il-rapporter hija Antonia Paravnova. Lodwa tajba li l-ek, sinjura? Tixtiq tajt ta' ħaġa? Iva, nixtieq eh, Najt grazzi l-Shadow Rapporters kolla, għall-għajnuna kolla li tawni biex n-prepara dan il-rapport, għax kien l-ewel rapport jaj, u xtaqt niksab il-sucċess ta' Sur Peterle. U naħseb jina ser nibqa bizda xejna nkunet nerkem xejna għalih. Jina nappoġġa u koll ideja tal-parti tal-ħodor, ningrazzjom ħafna U forsi l-ħakna u koll kienem xiftit naqra ta' nuqqas taqbil pero l-ħakna kompromessi rigward il-120 miljon euro għal l-dispozizjoni aħarija tal-iskart nukleari. Dija kwistjoni importanti għal kulħadd, però ma rnexxil nix nilħqu ftejm sħiħ fuq dan il-pont. U nittamaw li permess tal-vot aħna nkunu nistgħu noħorġu b'deċiżjoni għaqli. Jani ringrazzakom tassew. Grazzi tassew, Sinjura Paravnova. Il-votazzjoni ovvjament huwa dejjem il-moment tal-verità. Fejn aħna nkunu qed nistennew bil-ħerqa. Mela, nibdew. fil bemenda li taw tetin daw favur, daw kluma kontra, astenzjoniet ma' 34. Dawk li ma' favur kontra, astenzjoniet ma' ddiċ. 11. Votazzjoni massuma, nivvotaw fuq l-ewwel waħda, fuq l-ewwel parti, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Tnieni parti dawk li ma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. 35 dawk li ma favur, jom kela din tinqabes. Għajt postet naqra n-noti tija jgħajt iċċer. Mela, għamendat naġdaw dawk ma favur, Grazzi, dawk ma kontra, astenzjoni, għaddiet. tletin, dawk ma favur, dawk ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Jina, et nisma' il-xiħut jitkellmu bit-Taljan nixtieq kikun ifhem imma ma nistax mela emenda 13 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 38 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 14 dawk li ma favur dawk li ma kontra astenzjonijiet ma ddiet. 39 dawk li ma favur dawk li ma kontra astenzjonijiet għaddiet. 40 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Għanni verifikaw bil-mod elettroniku, mela għanni ċekjaw, għanni verifikaw fuq eh, minn darbata erbajn u l-votazzjoni miftuħa. Sal-votazzjoni maluqa, mela, mill-lider konna qed ngħidu sew għax kun qarib ħafna, però għaddiet. Issa emenda 41 dawk li ma favur. Kontra assenzjonijiet għaddiet. 42 din tinqabes mela 15 inqabes ukoll inaddu għas 16 dawk li ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Wieħed dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tnejn dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, 17 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 18 dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Tlita dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, 19 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 20 dawk ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Oh. Dann kommen wir zum Änderungsantrag 4 mit einem Split Vote. Naddu għal-emenda erba, votazzjoni maqsuma, nivvota fuq l-ewwel parti dawk li ma favur. Grazzi, dawk li ma kontra, astenzjoni tqaddiet. Tini parti dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. 22. Dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astensjonijiet għaddiet. Ħamsa dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tlita waxrin dawk li ma favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 27 rigward il-bqija ta' test li għandu jiġi votat dawk li huma dawk li sari dawk huma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 28 dawk li huma favur Le, jajt il-ċer, 28 ta' Naddu għall-emenda li jmiss 25 ibqija tat test dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Sitta waxrin tinqabes? Sitta dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet din għaddiet mbagħad 29 u 30 li huma identiċi. Dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet m'għaddiex. Seba dawk li ma favur, Grazzi, mela dawk li huma kontra, astenzjonijiet għaddiet, 31 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, 8 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet Din għaddiet? Dissa dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 10 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 32 dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa ħna nixtiqu l-ħar, ħajkonna l-ħar vot, mod elettroniku, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għonek għanna maġġoranza kbira nifirħu li rapporter 47 favur, 7 kontra u b'assenzjoni wahda. Ġifri nifirħu li rapporter li sinjura Paravnova fuq il-program Kozlodui, li huwa kapitlu pjuttost diffiċli konna najdu. So, wir sind bei dem Tagesordnungspunkt 12. Mela, naddu għal punt 12 fuq l-agenda tagħna fuq l-ikel ġdid. U l-rapporter hawnhekk hija Kartika Tamara Liotard għanna eżami ta' bot ta' rekomandazzjoni għattini għari. Mela, di il-mikrofonu l rapporter signora Leotard. Grazie ħafna, tajt il-rapporter. Nati merħba il-kolħat Dan l-ewwel qari għadda mill-Parlament fil-plenarja u ġie adottat maġġoranza kbira 685 favur u 15 kontra u aħna id-deċidejna fl-ewwel qari il inħallu kemm issa jkun it-tekst kif inu e, e, e, ġifiri kif ħarġet mill-verżjoni mill-proċess tal-Parlament il-dan ix-xogħol fuq li kell ġdid huwa importanti biex naraw x'qed jiġri meta jidħol eh, li kell fissu minħabba il-prevenzjoni eh, għal fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem kif ukoll anka għall-ambjent, eh, speċjalment fikel li qed tintuża teknika ġdida biex jiġi prodott u illi ma kienx fuq issu qabel il-15 ta' Mejju E, jiridu jiċċekjati e, l-ingredienti fih, speċjalment dawk li jużaw in-nano teknoloġija. u fejn ikun hemm bżonn għalhekk anke evalwazzjoni xjentifika l-efsa eh, u l-anali si ta' riskju huma imnizlin, edin imnizlin għante fil-rapport qabel ma jistaw jiġu eh, autorizzati il-prodotti, dawn iridu jiġu monitorjati. U eh, fil-rigward tal-nanoteknoloġija li kell jiġi prodott b'dan il-metodu irrid ikollu awtorizzazzjoni minn qabel. Issa dwar l-ambitu ta' din il-Parlament ta' l-opinjoni tiegħu fuq dan ir-rapport imma anka f'reżoluzzjonijiet qabel ir-rapport e, dwar per eżempju il-ċanga li ġej mill-annimali iklonati ħafna dilemi eh, fir-rigward tal- eh, cloning uh, tal-annimali, kemm minħabba l-benessiri tal-annimali u anka minħabba kusunijiet etiċi. Il-Parlament ħass illi ma sarx dibattitu tajjeb f'dan ir-rigward, eh, speċjalment fir-rigward ta' dan il-laħam li ġej mill-annimali klonati u dan mandux fil-fatt jaqa dawn mandom xaqaw taħt l-ambitu tal-din eh, direttiva tal-ikel ġdid għandhom jiġu trattati b'mod separat u wara dibattitu profond u għalhekk nixtieq li tkun dawn ikunu esklużi mill-ambitu ta' din ta' dan il-regolament. Il-Konsil eh, resaq lejn ħafna mill-opinjonijiet tal-Parlament anka fid-definizzjoni tal-teknoloġija nanika, eh, teknoloġija nano, u anka fil, pero fil-rigward tal-cloning ma kenniex kompromess jekk inqabluhom fil-fatt ma dak li xtaq il-Parlament hemm differenzi bejn dak li il-Parlament u dak li xi il-Kunsill. Jiena nispera li nilħu eh, eh, kompromess, aħna anka saqsejna mistoqsija li l-Kummissarju l-ġdid u ħajġi bi proposta għal regoli dwar dawn il-cloning ta' l-annimali nixtieq nerġa' nappella lil kummissjoni biex dawn il-regoli jitlu fi żmien eh, f'waqtu dwar il-nanoteknoloġija l-Kunsill u l-Parlament u kol jixtiequ li eh, sir eh, definizzjoni il-nanoteknoloġija qed tiġi żviluppata b'mod veloċi dinija dan huwa qasam ta' xjenza applikata u għalhekk din id-definizzjoni tiġi aġġustata il-tikketjar ta' teknoloġija nano trid fil-rigward tal-etikettjar eh, dan għandu jissemma li jiġu prodotti mill permezz ta' użu ta' nanoteknoloġija. Issa fi rigward ta' likel naturali, per, per eżempju il-frott, eh, li ġej minn barra eh, il-komunità għandu jkun hemm proċedura simplifikata biex nistabbilixxu jekk hemmx konsum sikur. Il-Kunsill ukoll jaqbel ma dak li għal il-Parlament eh, fuq il-testing eh, tal-annimali aħna edna dawk kienu l-punti ewlenin illi aħna rridu neżaminaw. Pero jina naħseb illi nkunu kapaċi nilħu ftejn. Ja, vielen Dank an die Berichterstatterin. Äh, Grazie ħafna l rapporter għal dik l-introduzzjoni. U fil-fatt huwa qasam wiesa ħafna. Jiġifieri il-laħam klonat jitneħħa mill-ambitu tal-regolament eh, u biex eh, nitrattaw aktar fil-font in-nano teknoloġija. Għandi lista ta' kellima u d u ħanibdow bil-rapporter. Grazie ħafna, ċer. Grazie l-rapporter. Dan huwa bozz importanti ħafna imħabba il-saħħa fl-ikel imma anka għall-intrapriżi żaru medji. L-iktar punti importanti għawek huma fil fat il-nanoteknoloġija u l-nanomaterjali dawn huma inklużi hawnhekk aħna ma nistgħux għom imma rrid ikun hemm dispożizzjonijiet biex inkunu ċerti li huma sikuri. Hija kwistjoni kontroversjali, hija kwistjoni wkoll xjentifika. Mbagħad għandna il-cloning tal-annimali il-cloning ilu jintuża għal dan l-aħħar 25 sena isir in vitro u għazviluppat ħafna u sissa ma kienx hemm problemi fil-rigward tal-affarijiet veġetali imma fil-rigward tal-annimali skont l-FSA dawn Edin jgħidu li memx differenzi bħala prinċipju u għawnek li jina nara il-problemi huwa veru illi fl-ewwel ġenerazzjoni tal-annimali uh, iklonati kien hemm l-imwiet u anka sofferenza. Imma xorta rridu inħarsu lejn is-saħħa u l-sikurezza. Nistgħu aħna niprojbixu dan it-tip ta' laħam. Imma Eh, kif għal il-komissarju dali għandu ikonna proposta separata, mux ma għandu iġu inkluż f'din il-bicċa leġizlazzjoni li għanna għoddimna unek. Ija teknoloġija, għet eh, eh, nitkalma unek dwar teknoloġija ġdida il- il-ħaxix ilu jieġi klonat, l-annimali le, mux daqsek U ma nistawx, pero aħna nejdu li fil-ġejjini ma nistawx nużaw din it-tip ta' teknoloġija għax se jkun hemm titip fil-ġejjini. Ma nistawx naqbdu aħna u niprojbuha totalment f'dan l-istadju. E, aħna ma nistawx ninfluenzaw pajjiżi terzi, pero nistaw forsi għom illi ma jimpurtawx animali u laħam eh, minn animali klonati li ma jistawx jiġu identifikati għax memx traċabilita bizzejiet. Jina kiku ma niprojbixix eh, l-użu tal-annimali iklonati għalissa niklonja eh, eh, l-ewwel ġenerazzjoni tal-annimali iklonati. Naqbel mal-Kummissarju Dalli meta Eh, f'dak li qal fil-prezentazzjoni tiegħu illi aħna għandu ikonna proposta separata diki l-opinjoni tiegħi. U bħala konsumatur jiena ovvjament imħasba wkoll dwar il-nanoteknoloġija għax ma nħossx li ġiet studjata bizzejiet sissa dak kollu li għandi xinejt sissa għax l-unika problema li jina identifikajt f'din il-leġizlazzjoni kienet il-kustjoni tal-animali klonati mhux għal raġunijiet xjentifiċi ma għal dawk personali li għandhom soħum għal benesseri eh, tal-animali u ma kustjonijiet etiċi illi mhumiex raġunijiet biżejjed biex eh, wieħed eh, jirrifjuta din il-biċċa leġislazzjoni. Iktar mill wieħed jipprojbixxi dan it-tip tal-ħam irridu namlu leġizlazzjoni leġislazzjoni separata liha u l-Kummissarju qal li ħajamel studju eh, f'dan ir-rigward u naħseb li jekk għandna niproċedu grazzi ħafna. Il-kelima li, li mis. Grazzi ċer, il-grupp eh, tiegħi kien xedow il-xedow tal-grupp tiegħi għaltli biex nitkellem eh, minn floka. Aħna maħniex eh, kontenti billi ħareġ mill-kunsil minħabba li ma ħadux it-ħassib li kellna fl-ewwel qari. Dawn eh, waħda minnhom kienet illi li kelli ġej mill-animali klonati li għandhom jiġu esklużi mill-ambitu ta' dan ta' din ir-regolament u biex il-Komissjoni toħroġ proposta oħra biex jiġu projbiti minn ġo l-ikel. Iġifiri, Sinjura, sabo ħat inkludi eh, prohibizjoni direttament f'din eh, il eh, dan il-regolamentu għamlu l-emendi tana. Emendi u kol li ikka li ġej minn animali klonati minn pajzi terzi u kol jiġu prohibiti. Din tiġa saret bċi prodotti oħra pal hormones per eżempju. U nishti li l-Komissjoni tatina l-opinjoni tana taħad barda il-shadow tana jaqbel ma l-approċ ta' Sinjura Leotard u l-introduzzjoni tal-emendit fl-ewwel qari li għandu x'taqsmu ma' t tikketti it-tikketti tal-nano materjali u l-GMOs u anka il-titjib fl-analisi tar-riskju ta' dawn it-tipi ta' prodotti. Grazzi ħafna. Thanks, Shun. Uh, Grazzi ħafna. Il-kellim li miss. Ġer nix irrigrazza rapporter l għenet. Naħseb li ħadżmu tajab ħafna, specialment fl-ewel, fil-rigward tal-ewel Ari ħadmet tajjeb ħafna mal-gruppi kollha u anka fil-plenarja Eh, rajna l-opinjonijiet ċari. Issa, il-pozizjoni tal-Kunsill, il-pozizjoni komuni, kif għalli rapporter din jersqu lejn dak eh, li nixtiequ aħna fil-Parlament f'ħafna fronti, imma fir-rigward tal-grupp tiegħi tal-ħodor għat em tlet punti importanti il-klonar tal-cloning tal animali il tal annimali Eh, fejn aħna nasbu li għattirrit isir ħafna xogħol. Imma aħna napoġġaw l-approċ ġenerali tal-rapporter u aħna favur ta' projbizzjoni eh, għal dan it-tip tal laħam u anka regoli separati. Umbat fil-likel bin-nano teknoloġija ħna naqblu ma' l-menda 81 il-Kunsil qed jersa eh, lejna u anka fil-rigward tal-itiketar tal-likel li huwa GMO. Aħna inħossu illi dan għandu u koll jidħol fil-leġizlazzjoni separata. Il-emenda 82 ta' rapporteri ja pozizjoni li aħna bija nikonfermaw il-pozizjoni li kena fl-ewwel qari. E, aħna bħala ma nħossux li aħna nixqnit li aħna natuk l-appoċ tagħna. Grazzi ħafna. Għanna l-issa li l-pita Liza. Grazzi ħafna. Sur President, jina jidirli illi li klonar tal-annimali hija tema eh, u li rridu nitrattaw. Jina nħoss li il-pija tal-pozizjoni hija aċċettabbli. Rrid nitratta punt li huwa importanti ħafna għalija. qed jitkabru l-annimali u jkun hemm kultifikazzjoni ta' pjanti. Imma rridu najdu li meta nitkellmu dwar il-ħarsin tal-annimali nasu fuq affarijiet oħra barra l-ħarsin fitosanitarju. Wieħed iħares il-pjanta kontra dak kollu li jattakka biex tkun tista' tikber sew u għall-annimali l-istess jidu nevitaw id-batija. Hemm konċetti differenti illi eh, jitlu U trattati tal-Unjoni jgħidu b'mod ċar li hemm bżonn li naraw li ma jkunx hemm batija tal-annimali dan jagħmel parti mill-akki leġislattiv tagħna. Maċa sama li ikronjar tal-annimali jena nasib dinitlu fil-fond ta' diskussjoni barra minn dak li l-Konsil għamel sissa. Nasib il-Kommissjoni Ewropeja twaqqaf grupp fuq kwistjonijiet tekniċi fi kwistjonijiet eh, tal-bioteknoloġija. Dan diġà twaqaf. Kien hemm rapport kritiku illi tfassal minn dawn l-esperti kien grupp konservattiv. L-ewwel net fuq it-talba eh, tal-Kumitat tal-Bidja rapporter li kien Neil Pellish dan sar fl-2008. Imbagħad anke kien hemm rapport ieħor mill-Onorevoli Leotard fejn aħna dna mod ċar li għandu kien hemm projbizzjoni tal-iklonjar tal-annimali u tal-importazzjoni ta' prodotti illi joħorġu minn dawn l-annimali. Inkopru hawnhekk qegħdin inkopru ħafna affarijiet. U da qed isir issa wara żewġ diskussjoni kbar. Issa kif ser ikun hemm it-trasposizzjoni ħaġa jibsa. Idu nħarsi din il-ħagġa bir-reqa, għax matul ismieħ il-Komissarju tiġa ta' nax nifmu il-serjatina rapport. Naħseb illi nistgħu l leġislazzjoni fuq l-ikel ġdid. Mhux biss jekk ikun hemm rapport mal li manke jekk toħroġ proposta konkreta. Il-kwistjoni ta' WTO mhix daqstant ċara Imma, tiġen paragrafu li jgħid li jekk hemm teknoloġija illi il-fema pubblika għanda serji, għandha dubji serji fuqha, qed nitkellmu me fuq public morality, wieħed jista' jipprojbixxiha din il-ħaġa. Wieħed irid eh, jaraf eh, il-kunċett ukoll tal-ħarsin tal-annimali. Mhux isħaq kollha qed jarfu din il-ħaġa imma naħseb ta' min wieħed ukoll joħroġ din id-diskussjoni fuq il-pjattaforma eh, ta' din l-organizzazzjoni tkun tajba l bdiwa u anke l-annimali. Hawnhekk qed ngħidu illi dik hija prepożizzjoni personali, għalmejna kien tqal mill-kelliema ta' qabel. Fid-diskussjonijiet tagħna wara rapport ta' tal ta' Leotard eh, fiħdan l-IPP Eh, aħna diskutejna eh, dan fil-Komitat tal-Bidja u anke fil-Grupp ta' ħidma tagħna. Il-pożizzjoni definitiva tal-IPP għadha trid tiġi definita. Imma jiena naħseb illi ħan appoġġaw il-pożizzjoni ta' Katil Leotard. Hemm bżonn il-Kummissjoni ma tmitton għaxxon. Diġà ta' ġabi il-Parlament ħeġġeġ il kummissjoni biex tfassar rapport il-Kommissjoni għaltinejva ħajaslilkom dan Imma dawn il-kwistjonijiet kollha fuq ir-regolamenti tal-ikel ġdid dawn mhux kwistjonijiet li ħa jissolvu mill-lum għal-għada, li l kummissjoni taħdem u tgħaddilna proposta leġislattiva. Ovvjament irti jkun hemm is ukoll tal-Kunsill tal-Ministri. tal kunsill tal ministri pero b'maġġoranza wkoll il-Kunsill talab li kuna proposta parti u l-sinjal u ċar il-Kommissjoni trid terfa' responsabilità tagħha hawnhekk u tagħtina proposta konkreta, grazzi. Äh, mela, il-ħanaraw äh, l-IPP x'jasbu dwar dan. Is-sur Sejber l-IPP e e huwa eh, demokratiku ħafna. Jina naqber ma Peter li dwar is-sustanza, speċjalment fir-rigward tal-cloning. Irridu nqodu attenti għal aspetti etiċi u anka l-protezzjoni tal-annimali barra dawk ekonomiċi u koll u l-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq id-dimnet eh, eh, fuq livell internazzjonali. Il-qasam liħor importanti għandu xaqsam mal-materjali, nanomaterjali fejn il kustjoni ċentifiki huma aktar gbar minn dawk dwar il-cloning. E, għanna bżon aktar riċerka biex naċċertaw li jem sikurezza għal konsumaturu dan u l-aktar ħagġa e, u importanti e, minħabba li l-esperimenti jridu jihdu tul ta' żmien mhux naqbdu nivvintaw l-affarijiet ta' malajra il-Kummissjoni għandha tagħmel aktar sforzi biex tara li l-ikel huwa eh, sikur għal konsumaturi u li t-tikketjar mbagħad dawn huma importanti wkoll il-hemm um, nuqqas eh, ta' ċertezza għal konsumatura li kritu ikun hemm it-tikketjar tajjeb biex ma jkunx hemm tħassib fost il-konsumaturi. jina għandi ċertu aspettativi issa mill-Kummissjoni il-ġdida li wedet rapport ġdid li ħajt paġġa fuq il-mejda malajr minħabba li hemm xogħol blura ħafna u nispera li issa il-Kummissjoni il-ġdida taħdem eh, fuq dan. Grazzi ħafna. Ah, Lesto Rossi. Grazzi tassew, Sur President. Dan huwa rapport ma' partikolari interessanti għal numru ta' punti li jitkellem fuqhom. dan kollu jina naqbel ma' l-pożizzjoni ta' rapporter li hija kontra l-emissjonijiet ta' il- mm, ta' annimali li huma klonati fuq is li jitpoġġew fuq is-suq u importanti li nħidu ħsibhom dawn l-affarijiet anki meta nagħmlu użu ta' partiċelli ta' teknoloġija nano wieħed irid juri dawn l-elementi fit-tikketta tal-prodott, speċjalment meta dawn l-elementi ġej minn pajjiżi terzi. Għaliex ovvjament wieħed irid jara li jkollhom kontrolli adegwati, jiena però nix inżid ngħid tħassib ieħor. U nixtieq li l-Kummissjoni u r-rapport irid risposta għal dan il-għan. Dan għandu x'jaqsam mal-amenda 29 pożizzjoni tal kunsil wara kollox. Pożizzjoni tal kunsil titkellem fuq l-elementi tradizzjonali li ġejjin minn pajjiżi terzi Issa l-Kunsilli jgħid jekk dawn jidru fl-elementi tradizzjonali li ġejjin minn pajjiżi terzi, il-ħruġ tagħhom fuq il poġġett tagħhom fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea għandha tkun skont kondizzjonijiet li jkunu konformi ma sigurtà tal-ikel. Issa jina unnek għandi ser, dubji serje li għaxawnek ma xet jisemma xejn rigward li l-ispeċi protetti. Unnek għet nitkelmu dwar l-użu tradizjonali tal-laħam tal-fekruna. tal tal fejn aħna kemm il-darba narawhom fuq il-banek għal-beħ u dawn jintużaw għal-beħ tal-ikel u dawn il-fekrona tiġi imsajra u kollu anke imma annimali oħra. Qed nitkellem dwar ukoll it-tig laħam ta' tigra li tinqatel li tinqatel u kif nafu dawn huma speċi protetti, dawn huma elementi ta' ehm, għamla tradizzjonali, però fil-pajjiżi tagħna għalina huma projbiti Ma nistawx niklu daw tip ta' annimali li huma protetti, pożizzjoni tal-Kunsill għalhekk tit tkun iċċarata għaliex bla dubju jien nħoss li m'għandix tkun aċċettabbli għandhom ikunu kun hemm kontrolli fuq il-tip ta' ikel, speċjalment annimali li huma protetti kif ukoll pjanti li huma protetti. Għaliex dawk li pjanti li jiġu użati f'pajjiżi terzi jistaw waslu għal eliminazzjoni totali ta' dawn l-ispeċi li huma protetti li minnaħa tagħna ma jeżistux fl-Ewropa. Għalhekk kien inħossu importanti li importanti nittrattaw dan is-suġġett. Anki l-element 25 hawnhekk jeħtieġ pożizzjoni minnaħa tal-Kummissjoni kif ukoll kjarezza aħjar dwar l-amenda marbuta miegħu. Għaliex fit tradizzjonijiet normalment ikun hemm żbalji. Mela ħan nitkellem fuq l-amendi, hawnhekk qed nitkellmu dwar sperimentazzjoni fuq l-annimali, mela Jiena nistanajt li naqbel l-esperimentazzjoni fuq l-annimali għanda għandha ssir biss meta jkun hemm ħtieġa neċessarji, ma min jifhem fil-mediċina jaf li ċertu esperimentazzjoni għandhom isiru b'mod obbligatorji fuq annimali li għandhom similitudinijiet mal-bniedem. Mal għaliex wieħed irid jagħmel testijiet ta', ta testijiet fuq il-mediċina li mbagħad tiġi użata mill-bniedem. Però dik li jħassibni hija il-kidba il-regolament prezenti li wieħed irid jara li l-esperimenti fuq l-annimali vertebrati jridu jitnaqsu u li evita il-sperimentazzjoni doppji. Issa hawnhekk mhux qed jiġi ċarat x'qed infissru, dan ifisser li nevitaw li l-laboratorji dipendenti Jamlu l-istess ħaġa, ġifieri joħolqu aktar ħsara jew sofferenza għal xejn, irdupjata l esperimentazzjoni tiġi repetuta, allura dawn l-esperimentazzjonijiet għandhom jiġu eliminati jew inkella, jew rridu ngħidu li l-esperimentazzjoni doppja ma ssirx fuq l-istess annimal. Fil-kas hawnhekk rridu nqogħdu attenti għaliex wieħed eh, ma jistax f'ċertu sitwazzjonijiet wieħed irrid jerġa' jirrepeti esperimenti dan għaliex. Speċjalment meta jsiru uh, esperimenti fuq dwar chemotherapy. Wieħed ma jagħmlux uh, dal-esperiment ma jkunx jista' jagħmlu darba, imma jrid jagħmlu numru ta' drabi biex jaraw x'ħajkunu eventwalment ir-reżultati biex jaraw it-tumur per eżempju eh, jitnaqqas jew xiġri matul iż-żmien biex jaraw eżattament x'inhuma l-effetti ta' dawn il-mediċini għax inkella dawn jistgħu jeffettwaw ħafna ħażin lil bniedem. Ridu naraw li jekk din l-esperimentazzjoni tissir mod repetut fuq l-istess annimal, ovvjament irid tkun hemm il-kontrolli neċessari, perek ma jsirux dawn l-esperimenti għana għatnu ser inkunu nafu il riżultat tal-mediċina ser ikun ir-reazzjoni fuq il-bniedem minnaħa ta' din il-mediċina. Per eżempju, dan nistgħu ngħiduh meta wieħed ikollu tumur, per eżempju, jew inkela rigward il-kimoterapi. Jekk din il-, il, il l-esperimentazzjoni repetuta fuq l-annimal ma ssirx, kif ħankunu nafu x'ħajkunu l-kawżi jew il-konsegwenzi fuq il-bniedem. Għalhekk jiena nitlob il-Kummissjoni riflessjoni serja u anki kjerezza fuq dan il-punt. Naħseb li dawn ma' żewġ kwistjonijiet l-aktar delikati marbuta ma' l-annes ma' l-annes u anki rigward ġisir pajjiżi terzi u anki il- proibizzjoni ta' esperimentazzjoni doppja, jekk jiena dejjem qed ninterpreta b'mod tajjeb bit-Taljan, hemmhekk għandna problemi gravi rigward il-saħħa tal-bniedem, grazzi. Ja, dank. Eh. Grazzi ħafna. Issa, s-sur Eh, Is-sura Erik Pule, direttur ta' Digi Sanko, se jgħidinna, eh, ħajdinna dwar l ħafna eh, kustjonijiet tal-laħam iklonat u jekkux se jkun hemm proposta leġislativa separata. U anka dwar il-testjar, l-eżaminazzjoni doppja fuq l-annimali, u anka fuq il-materjali nano. Għandek il-mikrofonu. Grazzi, Sur President. L-ewwel nett nixtieq inwieġeb għall interventi differenti li semmew il-pożizzjoni tal-Kummissarju Dalli. Tiftakru f'dan il-grupp matul ismih li kien hemm qabel il-nominazzjoni tal-kulleġġ dan wiet il-rapport jiġi propost mill-Kummissjoni lil kunsill u lill-Parlament Ewropew fit-tmiem is-sena 2010 fuq il-cloning. Ovvjament, jrid iżam din il prov il-weda, għadin fil-fazi ta' konsultazzjoni u l-membri tal komitat tal kom MV. Ovvjament eh, naraw eh, xi tridu tajdu intom il-Kummissarju tagħna ħajjismakom, ħajjisma' l-opinjoni tagħkom fuq din it-tema. Għadin fil-fażi ta' konsultazzjoni tal-partijiet differenti. Il-kumitat tagħkom ovvjament ħad iġi mismu anke xi mill-membri, partijiet differenti Eh, kollha involuti fil-katina tal-ikel flimkien ma' xjenzati ħan nisimgħuhom ukoll ħalli aħna lejn ġunju lejn tmim tar-rebbija forsi għal bidu tal-ulju wkoll ikollna pożizzjoni ħalli nkunu nistgħu niprezentaw eh, nippreżentaw f'dan ir-rapport. Issa dan ir-rapport eh, ħajkun hemm jew proposti leġislattivi jew le għada miex ħaġa maqtuwa minn issa dan ser ikun ir-riżultat ta' din il-konsultazzjoni twila li ser issir sa lulju. ovvjament dan ir-rapport ħajara kif in is-sitwazzjoni tal-annimali klonjati fl-Unjoni Ewropea u intom tafu li tiġa jeżistu eh, għadx kejken minnhom bovini u zwimel memxie numru enormi huma annimali li għandhom valur ġenetiku li għandhom valur ġenetiku kbir jew inkella annimali jintużaw tiġri f'dak li għandu xaqsam ma' żwiemel. Walissa mhumiex personati li jidħlu fil-katina tal-ikel. Tafu x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li li huma biss annimali klonjati li għandhom jiġu meqjusa bħala uh, Eh, ikel ġdid u aħna ma naqblux mal-Kunsill li l-pożizzjoni tiegħu hi illi jitqisu bħala ikel eh, ġdid mhux biss eh, l-annimali klonjati imma wkoll il-friħ tagħhom. Ġifieri li ma jkunx l-ewwel ġenerazzjoni. Aħna ma naqblux għax l-ewwel ġenerazzjoni qed toħroġ minn metodu ta' reproduzzjoni l wieħed jista' jsejjaħlu konvenzjonali kemm b'inseminazzjoni artifiċjali jew inkella reproduzzjoni naturali u allura l-pożizzjoni tagħna dejjem kienet ċara aħna nqisu l-annimali klonjati biss bħala li waslu għal ikel ġdijt u allura iridu jgħaddu mill-evalwazzjoni xjentifika tal-lefsa. Issa fuq in-nanoteknoloġija. fl-abbosta regolament li jintom għedin t-diskutu, hemm definizzjoni li ħarġet mill-ewwel qari għax din ma kienx fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni ta' Jannar 2008. Il-problema hi illi din it-teknoloġija tevolvi malajr ħafna. U aħna bħalissa fuq livell tal-Kummissjoni flimkien ma' għatta DGs differenti li huma konċernati l-ambjent, ir-riċerka, l-intrapriża u oħrajn, qegħdin nitolbu l kumitat Xjentifiku sabiex jiffinalizza definizzjoni ġenerali u globali ta' nanoteknoloġija li tkun eh, waħda sempliċi u li tkun infurzabli li tkun tista' tiġi kontrollata mill-awtoritajiet tal-stati membri kemm meta jkun hemm nanoteknoloġi li titqiegħed fuq is-suq bħala ikel imma wkoll meta dawn il-prodotti tal-ikel jiġu importati minn pajjiżi terzi. Għandu jkun hemm ukoll mezzi ta' kontroll ma' din id-definizzjoni. Jkun hemm definizzjoni legali ma jkollokx l-istrumenti tal-laboratorju biex ikun hemm kontroll ta' din id-definizzjoni, ħatkun definizzjoni illi ma ħajkolla ebda effett fuq il-kontroll. U din ħaġa li ma rriduwix, rridu definizzjoni li tkun tista eh, tiġi verifikata b'mod faċli mill-awtoritajiet ta' kontroll ħalli ovvjament eh, kun hemm projbizzjoni ta' tqejt fis-suq ta' prodotti li joħorġu minn nanoteknoloġija ma ma jiġux iddikjarati bħala tali għax hemm il-kunċetti kollha ta' għarfin l-konsumaturi ta' ticket jar li joħorġu minn din il-ħaġa wara il-prodotti ta' nanoteknoloġija fu eh, il-prodotti eh, kosmetiċi tiġa eh, jkollhom taketta speċjali meta jkun hemm prodotti tal-kosmetika illi jużaw dawn il-prodotti fil-lista tal-ingredienti dawn għandhom jidaħluhom dal-prodotti ta' tal-kosmetika. Pero kif għazzilkom, emżon li kuna li definizjoni, pero ti tkun ħaġa li tista' tiġi kontrollata mill-autoritajiet kompetenti tal-istati membri, meta jkun hemm użu ta' dawn fuq l-annimali. Issa biex inwieġeb b'mod partikolari għall-interventi ta' Surrosi fuq il-laħam tal-fekruna ta' Hong Kong u għacċar li meta pajjiżi terzi kurdi jesportaw prodotti tal-ikel li joħorġu minn annimali li huma mħarsa mis-sajtis konvenzjoni ta' Washington, ġifiri l-konvenzjoni li tħares li speċi li edin jiejbu, naqra naqra. Dawn il-prodotti tal-annimali li qed jiġu minn dawn eh, l-annimali mħarsa ma jistgħux eh, jinbijaw hija eskluża din il-ħaġa, ma tistax tikol il-laħam ta' din il-fekruna jekk din il-fekruna qiegħda mniżla f'waħda mill-annessi tal-Konvenzjoni tas-CITES assolutament għasbis tista tiġi evalwata mill-efsa u u tidħol fil-proċess ta' evalwazzjoni taħt ikel ġdid. Jekk hija speċi mħarsa li qiegħda f'waħda mill-anessi differenti ta' din il-konvenzjoni, il-laħam, il-bajt u prodotti oħrajn, jew inkella l-mustaċċi ta' tigra, da ma jistgħux jitlu fil-konsum tal-bniedem fil-katina tal-konsum tal-bnidem fl-Unjoni Ewropea ħaġa ċara u għalina li mhix kwistjoni li ħan diskutuwa. Issa fuq l-esperimenti fuq l-annimali tafu il-Kummissjoni ħarġet leġislazzjoni siħa bazzata fuq ir-regoli ta' tletterijiet bl-Ingliż replace, restricted and refined. Dan ifisser li kull esperimentazzjoni fuq l-annimali għanda naqra naqra tiġi mibdula b'metodi alternattivi illi ma jużawx animali ħajjin anke jekk ikun hemm ġrieden da mingħajr ma nitkellem fuq il-xadini. Jekk ikun hemm metodi alternattivi u li jagħtu riżultati ekwivalenti, għal metodi li jużaw l-annimali ħajjin għandhom jitużaw huma. Dan huwa programm fejn il-Kummissjoni hija impenjata ħafna hemm ħafna inizjattivi regolamentori sabiex eh, dawn l-esperimenti fuq l-annimali jitneħew. Waħda mill-aħħar li daħlet i biex ikun hemm il-kontroll tal-imħar kienu qed jintużaw il-ġriden biex jaraw meta jkun hemm xi velenu fil-baħar jew xi elementi tossiċi fil-baħar eh, biex jaraw dawn xi ħsara jagħmlu dawn it-tipi ta' mħar u arzelli. Allura minn flok qed nużaw metodi kimiċi flok ma nagħmlu esperimentazzjoni fuq il-ġrieden. Jiġifieri hemm dawn il-metodi biex titnaqqas l-esperimentazzjoni fuq l-annimali, dawn huma affarijiet li jitlu wkoll taħt programm li ilu eh, jeżisti għal ċertu snin ukoll biex ikun hemm limitazzjoni tal-annimali jintużaw eh, għall-esperimenti. Mela, dak kollu li l-Kummissjoni tista' tajta issa fuq dan il-punt. Danke, Direktor Pulle. Grazie ħafna lil eh, Sur Pullet għal dik l-informazzjoni. Il-liberali għadhom ma tkellmux sissa is-sinjura Leċax ħad jitkellem. Is-sur xnorħart ukoll. Tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nappoġġa r-rapport tas-Sinjura Leotard rapport eċċellenti dan li laqatna ħafna drabi biex niddiskutu dal-affarijiet kollha fuq in-nano teknoloġija l-ewwel net. Tiġà din teżisti fatta prodotti imma ma nafux x'inhuma il-prodotti konċernati ġifi m'hemmx proċedura eh, li ssir minn qabel ta' evalwazzjoni u ta' tikketjar l-evalwazzjoni tar riski hija ħaġa li tiġà sħaqna fuqha u xi studji li saru dan l-aħħar saħqu fuq ir-riski ta' ċertu tipi ta' titanju bħal per eżempju u u koll innanu faham u anke elementi tal-fidda li toħroġ bin-nano teknoloġija li jistaw ikunu perikolużi. Kunsir mux qed jizdawn ir-riski ħaġa indispensabbli jekk aħna rridu li eh, l-Ewropa fl-Ewropa eh, il-ċittadini ikunu eh, imsiħba fl-isforzi tagħna u jafu li qed nagħmlu dak li huwa meħtieġ. Issa fuq il-cloning aħna nixtiequ li ndaħlu b'mod espliċitu il-descendenti u tal-annimali klonjati fil-regolament biex naraw ma jkunx hemm vojt legali. Allura ma lert jkun hemm proposta speċifika li tkopri l-aspetti kollha tal-cloning. Unala, eh, sur President, billi najt, illi eh, billi najt illi il-prinċipju id-difiża il prinċipju il difiża tal pluralizmu għanda sir u koll mod illi narfu l-opinjoni esperta. Irridu nħarsu lejn it-trasparenza l-istudji li jridu jisiru għandhom ikunu pubbliċi u miftuħa l-kulħadd. Anke xjenzati jiddiskutuhom kif talbet għatta drabi l-Aġenzija għall-Ambjent hemm bżonn metodi ta' evalwazzjoni trasparenti u l-pubblikazzjoni tal-opinjonijiet tal-esperti kemm jekk ikunu minoritarji jew f'maġġoranza. Ek nkunu nistgħu niddiskutu b'mod intelligenti. Fuq eh, l-arfin espert irrid ikun hemm ġestjoni tal-konflitt tal-konflitti ta' interess, irrid ikun hemm approċċ multidisciplinarju u anke opinjoni differenti. Ekk nkunu nistgħu nwieġbu l-aġenzija tkun tista' twieġeb għall oġezzjonijiet li jkun hemm u tkun tista' twieġeb u tintervjeni fuq eh, l-aspetti eh, ambjentali mhux tħalli kollox fidejn l-efsa. Nafu illi eh, inħarsu koll lejn l-impatt etiku ta' dawn it-temi kollha f'dan il-waqt fejn hemm nuqqas ta' fiduċja fihom. Grazie ħafna. Ftit kommenti fil-qosor fuq l-annimali klonjati. Jina naqbel ma Peter Lize irrit ikonna direttiva separata, leġislazzjoni separata mill-Kummissjoni. Din hija neċessarja. U l-aspetti tal-protezzjoni tal-annimali wkoll huma importanti ħafna għanna nżommu l-pozizjoni tagħna mal-Kunsill jekk irridu leġislazzjoni separata rridu nirrikonoxxu illi fuq ċertu prodotti oħra tiġa għanna leġislazzjoni separata per eżempju il-prodotti GMO. Fl-emendi 82 qed nitkellmu wkoll dwar it-tikketjar tal-prodotti u qegħdin nejdu li il-prodotti li ġejjin mill-annimali illi eh, jingħataw ikel GMO qed jisemma hemmhekk. Hemmhekk hemm leġislazzjoni separata. Għanna nkunu ċari eh, dwar dawn l-affarijiet Naħseb li l-teknoloġija nano hija importanti ħafna eh, toħloq possibiltajiet ġodda u inħeġġeġ biex eh, fuq dawn it-teknoloġiji li joffru ħafna opportunitajiet ma noqodux niddiskutu bil-paniku eh, dwar ir-riski wkoll li jista' jkun hemm. Irid ikun hemm ir-riċerka u rridu nżommu għajnejna miftuħin. Eh, eh, rridu naraw jekk hemmx il-periklu. Dawn huma prodotti fejn il-molikoli ikunu ġew imbidla u daw jistaw jiġu assorbiti mill-ġisem b'mod aħjar. Għanna nkunu kol ottimisti fid-diskussjonijiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-Kommissjoni tixtieq terġa' titkellem is-Sur Pule. Grazzi ħafna sur President tal-li tajtni l-opportunità li nerġa' nitkellem dan biex nżid mal-intervent tas Senjura Lepaċ fuq in-nanoteknoloġija. Illi semmiti li bħalissa huwa preżenti fatta prodotti. Huwa minnu illi tan nanoteknoloġija hija prodott maħruġ mill-innovazzjoni l-industrija edha furja siħa bħalissa f'dan il-qasam u fil-prodott industrijali tiġa hemm għadd minnhom bħal pereżempju il tajers kollha tal-karozzi huma magħmula minn prodotti ta' nanoteknoloġija. Imma flikel skont l-informazzjoni li natatilna mill-autoritajiet nazzjonali ta' 27 stat membru u li ġit motija l mill-industriji tal-ikel u mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Konsumaturi maċ palissa memx nano teknoloġija prezenti flikel illi jen fiswi komunitarju jeżistu dawn fċertu pajzi terzi mod partikolari fl-Istati Uniti malina u għacċar illi dawn il-prodotti anke jekk m'hemmx definizzjoni tagħhom fir-regolamentazzjoni l-antika ehm, tagħhom f'dak li xaqsam ma' ikel ġdid, dawn il-prodotti tan nanoteknoloġija meta dawn jitlu fl-ikel, dawn bidlu b'mod sostanzjali sostanza ta' dan l-ikel Mux jazissu qabel l-1997 u allura aħna diġà qegħdin iqishom bħala ikel ġdid u għandhom jaddu mill-evalwazzjoni tal-Aġenzija Ewropea ta' Sikurezza tal-Ikel u sissa għadu ma kienx hemm talba. U allura aħna nistgħu ngħidu mod raġonevoli li llum fis-suq tal-komunità m'hemmx prodotti tal-li kelli fihom minn nanoteknoloġija. Hemm ikel li tiġa twaqqaf fuq il-frontiera li kienu ġejjin minn pajjiżi terzi dawn twaqqu mill-Awtoritet Nazzjonali tal-pajjiżi terzi dan li kell li kien fih in-nanoteknoloġija reġan nbagħt lura lejn il-pajjiżi terzi minn ġew U aħna, nerġanajt, għanna assigurazzjoni raġonevoli, aħna ma nistawx nikkontrollaw kollox, il komissjoni ovvjament ma tafx kollox, imma aħna għanna assigurazzjoni raġonevoli li fis-suq tal-komunità memx prodotti tal-ikkel li fihom minn nanoteknoloġija. Dik kienet il-preċiżjoni li jiena xtaqt nagħti lis-Sinjura Lepax. Grazzi ħafna. Ja, in der Tat als der Ausschuss. Iva, grazzi. Meta l-Kumitat kien f'Washington f'Novembru aħna smajna illi nanoteknoloġija qed jarawha bħala teknoloġija tal-ġejjini fl-Istati Uniti u qed isir ħafna xogħol f'din il-ħaġa. Ovvjament fl-Ewropa aħna rridu nkunu nafu eżattament x'għandna nagħmlu rridu nkunu nafu jekk din perikoluża jew le u l-Kummissjoni wefsa għandhom jatuna l-informazzjoni kollha u l-analiżi xjentifika li hemm. Sinjura Leotard. Smajt ħafna mill-membri nixtieq nkun nafissa l-pożizzjoni tiegħek. Iva, grazzi ħafna, jiena nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporters kollha li tkellmu llum u kif ukoll lill kollegi l-oħra li tkellmu f'din id-diskussjoni. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzjakom għal dan l-ispirtu tajjeb ta' kooperazzjoni li ħdimna bih matul l-ewwel qari u l-istess japplika l-lum. rajna li dan il-parlament huwa unanimu fuq din il-kwistjoni. B'mod ġenerali, mod ġenerali ħna qed nappoġġaw dak li ġie deċiż fl-2008 u jiena kuntenta b'din il-ħaġa. Jiena naħseb li din qed offrina bażi soda biex ninnegozjaw mal-Kunsill u l-Kommissjoni u nittama li nkun sta norbot fuq lajnuna ta' kull wieħed waħda minnkom Nasib li huwa importanti ħafna illi mal-ar kemm jista' jkun aħna nalqu dan id-dossier aktar u aktar meta qed naraw il-nanoteknoloġija għaddejja minn kabir kbir. Qed nisimgħu li hemm ukoll soluzzjoni fix-xafa għal cloning teknoloġi ġodda prodotti tal-ikel ħaġa importanti għal ġejjin u għallu rridu nkunu attenti għal din il-ħaġa. Il-Kummissjoni qed tgħidilna li bħalissa m'hemmx prodotti eh, fissu li użaw in teknoloġija eh, ma nixitx fil diskussjoni fuq din il-ħaġa. Issa ma inti qed tgħidilna li mhux hekk. Allura naċċetta, kontenta f'dik il-ħaġa, għandi xi dubji imma insomma. Imma jiena naħseb li jekk u hekk hemm bżonn inkunu ċerti li l-aspetti tas-sikurezza jitqisu sew u jiġu imħarsa l-konsumaturi kontra l-abużi. Jiena naħseb illi malajr u da taħna ħanaslu għal bil. Nishti madan kollu nisbet l-attenzjoni tal-Komissjoni fuq il-fat illi hija għandha l-wol ewlini il-Parlament fil-maġġoranza tiegħu qed jgħid li jrid regolamentazzjoni speċifika għal cloning tal-annimali u tqejjid fis-suq jew li dawn il-prodotti ma jitqedux fis-suq. Irrid nisħaq fuq eh, eh, dan il-fatt illi dal-prodotti m'għandhomx jidħlu fissu, bżon jkun hemm regolamentazzjoni partikolari fuq din il-ħaġa, bżon issir diskussjoni fost il-pubbliku. Sensiela ta' stati membri tiġa indikaw illi jixtiequ argumentazzjoni partikolari fuq il-cloning imma eh, titamaw li ma jkunx xemx u jew affarijiet nieqsa fil-leġislazzjoni. U dan għandu konsegwenzi fuq il-prodotti ġodda tal-ikel. Naseb il-puntat huwa sod u nisħa u nerġa' nagħmel din it-talba lill kummissjoni biex tiġi malajr bi proposti fuq eh, il- cloning tal-annimali nittama li għanna teknoloġija u koll nkunu nistaw immexxu l-qoddim mill ta' leġislazzjoni kontenta li smajt eh, il-mistoqsijiet li saru fuq l-esperimenti tal-annimali u eh, l-esperimenti fuq il-prodotti tal-annimali mħarsa. U nittama li dan il-rapport nal-uħ fi xar tal-uljum. Grazie għafna l-rapporter. Dan il-komitat huwa mitla ta' din it-tema għanna livell ġenerali ta' qbil, rridu li din il-leġislazzjoni toħroġ għax hija importanti għal konsumaturi tagħna, hija importanti wkoll għall-industrija. Mela allura l-iskadenza l-emendi hija it-30 ta' April f'rofsinhar ħalli nkunu nistgħu nivvutaw f'Mejju u noħdu għall-plenarja f'Lulju. Dimna sew. Il-Kummissarju ħajasal fil-11 minna ħanifqu għal naqra. Nittolbu lill-kollegi biex jerġgħu jiġu lura fil-11 għanna tema importanti għal din il-leġilatura parlamentari ħanna ġurnaw menna sal-11.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zurück im Mena, eżis kollegi nerġan il lura. l-ura. Wasalna f'punt 13 tal-agenda. Hawnhekk għandna l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju għall-Ambjent Janis Potoċnik. Natih merħba fil-qatana. Aħna għandna memorji sbieħ ta' smieħ illi kien hemm qabel ma' ġi nominat il-Kommissarju. Nirringrazzja wkoll is il Ġenerali, Sekretarju Ġenerali Karl Faltenberg illi huwa persuna illi nafuh minħabba diskussjonijiet li kellna qabel fuq il-pakett tal-klima ta' qabel Kopenhagen. Kummissarju Potoċnik, merħba, it-trattajna ħna għatta temi matul is is-smih u issa ovvjament għaddew ftit xhur minn dak iż-żmien nixtieq nkunu nafu x'inhu l-programm tiegħek għal zmin li ġej. U nixtiequ nisimgħu minn għandek fuq eh, xi programm għandek għal tmiem il-leġislatura ta' dan il-Parlament. Tista' tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek issa. Grazzi ħafna President. Lodwa tajba lil kulħadd membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjakom għall-opportunità li tajtuni sabiex niġi hawnhekk illum. Kif tiġa semma ġew? Għaddew eh, sa ġimgħat minn smih tiegħi law U nixtieq nirringrazzjakom għal fiduċja tagħkom għaddu naqra ta' żmien. Imma tiġam xejna fuq kwistjonijiet li kienu urġenti per pereżempju reach u l-kummerċ ta' speċi perikolati ħana ġernakom fuq dal-affarti, ma din il-laqaw kol qed tagħtini l-opportunità biex ngħidilkom x'inhi l-viżjoni tiegħi fuq il-politika ambjentali kif qed izviluppa u kif għandi f'moħħi illi din in-wetta matul il-mandat tiegħi. Kif tistgħu taħsbu? Aħna dedikajna ħafna enerġija biex naraw illi l-istrateġija tal-Lisbona u ta' tkabbir eh, li taħdem ukoll fuq l impjiegi taħdem. U bis ta' dak li kien hemm qabli e, u 2020 ukoll qed iddaħħal e, tħassib ambjentali fil-politika ekonomika. Hawnhekk qed narfu li l-ġestjoni tal rizorsi tagħna u tal-ambjent tagħna huma essenzjali biex nagħtu dak li jridu l-Ewropej. Tkabbir impjiegi u ambjent sostenibbli waħda mid-diskussjonijiet li kellna hija diskussjoni li wieħed jista' jiffoka fuq wkoll illum meta nitkellmu fuq is-sostenibilità dan huwa li qed jekk hux ħanifuka fuq it-kabbir jew le Jiena naħseb fi żminijiet meta għandna daqstant qatt u daqstant problemi fl ekonomiji tagħna jkun ħaġa responsabbli jekk ma nifukawx fuq it u l-impjiegi, imma minna ħal oħra naħseb ukoll ikun daqstant ieħor irresponsabbli jekk aħna nsaqsux li nfusna x'tip ta' tkabbir aħna rridu, x'tip ta' impjiegi aħna rridu. U allura jiena nidir li l-UE 2020 qiegħda tqiegħed dawn iż-żewġ elementi fl-istampa kif suppost nanu għarfin illi bil-popolazzjoni tad-dinja li hemm mistennija li tilħa l biljun ruħ sal-2015 u b'ekonomija emerġenti qed narfu wkoll illi mawx biżejjed rizorsi għal kulħadd. U għarafna li ma nibdażla ħlif illi nbidlu il-mod ta' kif nipproduċu u kif nikkonsmaw jekk irġu nżommu rizorsi għal ġenerazzjonijiet ġejjina. Din hija bidla sinifikattiva u hija waħda illi jiena kuntent li jiena assoċjat magħha. Qed tagħtina eh, skop biex aħna kunu nistaw naqsu l-ambjent, l-impatt tagħna fuq l-ambjent. X'inhu mal l-pjani tiegħi menna bħala kommissarju għall-ambjent ta' snin li ġejjin, għal snin li ġejjin. Fis-smiħ tiegħi forsi tiftakru illi jiena mek semmejt it-tlet prioritajiet ewlenin tiegħi, ġifieri li l-Unjoni Ewropea tkun aktar effiċenti fir rizorsi nsaħħu r-reżiljenza tal-ekosistemi tagħna, nwafqu tert tal-biodiversità u naraw li niżguraw l-implementazzjoni effettiva tal leġislazzjoni ambientali. Eh, jiena użajt approċċ ta' roadmap fejn stabilixiet il-pjanijiet tagħna fl-2010 u fuq il-rizorsi fuq l-efficienza tagħhom għall-2011. Mela għall-2010 għanna tkabbi favur l-ambjent kif tafu dan huwa ċentrali għal program u 2020. U naf misteri seħ jekk aħna ma neħdux sieb l-assi naturali tagħna. Il-biodiversità hija riżorsa fija ninfisha toffri eh, ilma eh, tajjeb tara li eh, l-ħamrija ma tiġrix u hija importanti għall ekonomiji tagħna u għal ġid ta' ċittadini. Jekk aħna ma mhux tajb l-ekosistemi tagħna ħan nitilfu dawn ir-riżorsi u jiswa ħafna flus u ħajħodin ħafna ħin jekk irrisibu soluzzjonijiet artifiċjali flokom. Ma nkollu minkejja l-isforzi tagħna it-terf tal-biodiversità għadu sejjer, il-bidla fil-klima, sajt żejjed, il-popolazzjoni li qiegħda tiżdied anke l-bidja estensiva dawn qed jeddu l-biodiversità. U hemm qed tedidiet li qed jiġu mit-tarf tal-biodiversità. L-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-approvazzjoni tal-Konsil tal għal viżjoni tagħna ambizjuża għal 2020 huma huma affarijiet importanti. Daħħa jgħinuna fin-negozjati internazzjonali ser jkollna flagoja aktar tard din is-sena fejn iridu nagħmlu pressjoni kemm jista' jkun fuq livell dinji. Jiena nistenna bil li nisma' l-femmit tagħkom fuq dawn l-affarijiet, mod partikolari permezz tas-sapport tas-Sinjura Delang. Jiena ħan namel li nista biex niżgura li jkun hemm strateġija ambizjuża imma li tkun fattibbli li tiddaħħal mal-ar kemm jista' jkun wara negozjati fl-Agoja ġifieri fil-fatt din l-istrateġija hija parti mill-programm ta' ħidma din is-sena. Strateġija li tirnexxi fuq il-biodiversità ovvjament ħad iddependi wkoll mill-fatt li din tiġi riflessa f'inizjattivi ewlenin oħrajn tal-Unjoni Ewropea li tiġi integrata f'politiki settorjali oħra. Finanzjament adattat ukoll għandu jinstab. Dawn huma affarijiet li l-koll rridu naħdmu sfiq fuqhom biex niżguraw li jsiru matul ix-xhur li ġejjin. Madan kollu il-ħarsin tal-kapital naturali tagħna mhux ikun biżejjed hemm bżonn viżjoni aktar wiesa tkabbir favur l-ambjent li tuża l-ekonnovazzjoni din ħa naħdmu fuqha b'mod parallel u flimkien max-xogħol qed isir fuq il-biodiversità. L-ekon industrija diġà hija waħda mill- setturi l-aktar gbar u dinamiċi tal-Ewropa toħloq impjiegi fuq smoħrajn imma aħna wkoll irridu nġibu aktar innovattiva mifruxa madwar l-ekonomija b'mod partikolari f'dak l-inxaqsam ma' settur ta' servizzi ġodda u anke fid-djar. E, teknoloġi favur l-ambjent irridu ndaħlu għom f'definizzjoni usa tal-ekonnovazzjoni. Per esempio, nistan uża l-eżempju tal-iskart li jissandu valur akbar minn qatt qabel. Għanna bżon mod e, ġdid ta' kif nirreċiklaw u nerġgħu nużaw. Ġifir dan ifisir kuna hemm modelli ta' negozji ġodda mhux biss teknoloġi ġodda ta' riċiklaġġ, ġifir hemm bżonn industriji notfa, mux industriji li natfu. Din is-sena għandif moħħi li naħdem fuq inizjattiva li ħatejn l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji favur l-ambjent ta' servizzi ta' din ix-xorta u li jkun hemm mudelli ġodda ta' negozji dawn ser joħolqu modi ta' kif l-ekol innovazzjoni ta' niġu tġi mejjuna, pal per eżempju billi kunem xiri publiku li jifavorixxihom naraw li kunem swiq dinji għal dan il-prodotti u nużaw politika biex inħeġġu l-ekon innovazzjoni. Għal dan il-għan jena eh, bil tġa ma' Dr. Meyer Kramer, dan kien is-Sekretar tal-Istat tal-Riċerka u l-Iżvilupp matul dan l-aħħar żewġ gvernijiet, is-sala is sittin imma għat għandu ħafna enerġija u ħajkun il-konsulent personali tijaj li għandu xaqsam, dak l-affert kolli għandu xaqsmu ma l-eko innovazzjoni u anke fuq l-efficienza ta' rizorsi aktar l qoddim fl-2011 aħna serin nkun għadin nħarsu lejn affert oħra barra l-eko innovazzjoni. Sena diħla aħna rridu noħorġu pjanijiet konkreti biex l-Europa tkun ekonomija li tuża r rizorsi b'mod effiċenti. L-effiċenza fir rizorsi li kienet nisem l-aġenda tal-Lisbona hija waħda mill-punti li nipproposti għall-UE 2020. Fid-diskussjoni interna ħareġ illi din l-efficienza fil rizorsi hija importanti marbuta din ma tkabbir u l-produttività u l-kompetittività. F'din it-tabella li forsi ma tistgħux taraw sewwa għandkom il-produttività ta' rizorsi fuq naħa u l-indiċi tal-kompetitività naħa tisfel. Ġifieri l-pajjiżi li qed jużaw ir-riżorsi b'mod aktar effiċenti u aktar kompetittivi, ġifieri mhix ħaġa li teskludi l-kompetittività tiegħi. L-argument ieħor hi l-Ewropa qed tiddependi aktar fuq l-importazzjoni ta' riżorsi u kompetizzjoni qiegħda tiżdied. U din qed għedna fi żvantaġġ strateġiku. Tielet argument u li din hija loġika ma dak li ridu l-intraprenditori. Għattati aktar liħ u twassal biex jitnaqsu l-spejjes. Ridu naraw u koll illi din hija mezz ta' kif nitrattaw l-emissjonijiet ta' CO2 bl-aktar mod effiċenti għal flus li jintafqu. Mill-lat tal-bnidem u mill-lat ekonomiku jagħmel sens li nitrattaw dawn l-aspetti. Il-pożizzjoni ġeostrateġika tagħna importanti wkoll. koll f'dawn l-argumenti kollha. U hija ħaġa wkoll illi f'dan iż-żminijiet fejn irridu nistikaw naqra ċentorin dawn huma argumenti illi e, jagħmlu sens. Jiena sejjaħ tar-revoluzzjoni. nagħmlu produzzjoni sostenibli, u li nużaw l-affarijiet li tiġana. Rridu nerġaw nasbu b'mod ġdid ir-revoluzzjoni ta' riċiklaċ u ta' użu mill-ġdid tal-prodotti. L-efficienza ta' rizorsi importanti dajot għal rizorsi kollha l-ilma, il-minerali u affarijiet oħra. Għanna kontradizzjoni, rizorsi tagħna jiformaw il-bażi tal-ekonomija tagħna. Imma imbagħad l-użu tagħhom qed jagħmel ħsara għall-ambjent, mhix ħaġa sostenibbli. Biex naraw da ma jiġrix, il-politika tagħna bżonn li toħloq il-kondizzjonijiet ekonomiċi illi jinċentivaw il-produzzjoni u t-talba għal dawn ir-riżorsi u nieħdu approċċ li ħarsen iċ-ċiklu tal-ħajja. Għalfejn il-kondizjoniet ekonomiċi huma daqstant importanti. Jekk imorru 40 sena lura fl-istorja tiftakru li konna f'dik li sejħa kriżi tal-enerġija f'dawk iż-żminijiet il-prezzi tal-enerġija kienu għoljin. U dawn inċentivaw l-investiment fl-R&D u anke E, tasib fuq l-ambjent kien aktar il-qoddim aktar il-fuq fuq l-agenda minn qabel. Imbagħad il-prezzijiet weqgħu. U Eċna f'40 sena ta' illużjoni li għanna sostenibilità dik l-illużjoni ovvjament tal-qed imma li għanna ma' nassaw ma' l-problemi li dun trattaw il-bidla fil-klima u l-attivitajiet kollha illi din qed iġib magħha. U allura jiena naħseb illi dan il-messaġġ huwa importanti ħafna għax aħna dejjem nibdew mill-affarijiet bażiċi, mill-affarijiet bażiċi ta' informazzjoni li tingħata lis-sistema. Jien għandi ħafna għodot għal ħarsin tal-ambjent, imma l-effiċenza fil-rizorsi hija kwistjoni tolqot ħafna affarijiet, tant tolqot affarijiet tal-attività umana u allura oqsma ta' politika, bżonni li din indaħluwa fil-politika industrijali u fil-politika tal-komunità u anke fis-setturi kollha tal-ekonomija. Għalhekk l-istrateġija 2020 e hija eżattament il-mod il-mezz ta' kif dan irid isir. Fuq livell Ewropert naħdem fil-qrib mal-kollegi tiegħi mod partikolar kummissarji responsabbli mill-enerġija, trasport, l-industrija, l-kummerċ, il-bidja, r-riċerka u kif ukoll oħrajn bħal pereżempju l-politika strutturali. Fuq livell tal-istati membri ġun daħlu l-linji gwida integrati adattati u rti kuna monitoraċu mekanizmi ta' gwida. L-ħabar tajbi ovvjament illi mux qed nibdew mill-qieħ. Aħna għandna ħafna inizjattivi tajba fuq livell Ewropew hemm il-programm ta' produzzjoni u konsum sostenibbli, il-politika ta' il-programm ta' politika industriali sostenibli dawn huma biss xi ftit um, u l-istati membri wkoll jistgħu jagħtu esperjenzi u eżempji tajba. Allura x'għandna bżonn. L-ewwel qed nixtieq li niġbor appoġġ biex ikun hemm qbil fuq inizjattiva li tiġbor ħafna affarijiet taħta li ser tkopri tal-anqas dawn il-miri li ġejjin. L-ewwel navanzaw aktar konsum u produzzjoni sostenibli li naġistaw il-prezzijiet relativi biex dawn jirriflettu l-valur tas sew ta' rizorsi tagħna. Nżidu talba l-prodotti li huma favur l-ambjent u t-teknoloġiji favur l-ambjent permess tax-xiri pubbliku billi nifmu aħjar ukoll eh, l-impatt ekoloġiku ta' prodotti matul il-ħajja tagħhom kollha il-prodotti li mhumiex qed jagħtu prestazzjoni tajba fissu jinbidlu maż żmien. Irridu nisfruttaw il l-iskart illi jem u l-politika ta' riċiklaċ. L-uniku rizorsa illi ija tassew blatmim u għamohna. U nittamaw li daħan bl blaħjar mod biex il-propostijiet edu fuq il-mejda u għam l-2011 u kol fjesser eh, titlesta l-evaluazzjoni tal-sitt eh, program ambientali li ser tkun bazata fuq eh, il-rapport mill-Aġenzija Ewropea l-Ambjent. Aħna din eh, iswa flimkien mal- l-UE 2020 biex tigwida xoltana l-wara l-2011 u anke deċiżjonijiet fuq is-seba pjantazzjoni għall-ambjent. Dan ser jitfassal fuq din il-bażi. L-2012 Il-pjanijiet tagħna għax-xogħol tagħna fl-2012 u għal wara wkoll tiġa qed jibdew jiġu msawra minn issa l-ilma ser ikun il-punt fokali li jkun hemm ilma fi kwantità biżejjed u li jkun nadif din hija ħaġa indispensabbli għal biodiversità l-attivitajiet ekonomiċi u kif ukoll għal ġid tagħna lkoll. Fl-2011 għandi f'moħħi li ehm, niprezenta blueprint għal mod ta' kif nistaw inħarsu l-mijiet tal-Ewropa. Nisser naraw is-suċċess li qed jesperjenzaw l-istati membri eh, fl-implementazzjoni ta' direttiva fuq l-ilma naraw kif nistgħu nifrankaw l-użu tal-ilma u naraw kif eh, oqs maħrajn ta' politika jgħinuna biex ikun hemm status tajjeb tal-ilma sal-2015. Sa dan it-tant irdu niżguraw ukoll il-leġiżlazzjoni illi ġiet adottata dan l-aħħar fuq l-ilma l-iskart il-kimiċi u affarijiet oħra tiġi implementata kif suppost. Irdu niftakru li 20 2020 tixtieq tistimula l-ekol innovazzjoni u tkabbir f'dan il-qasam. U għanna ħafna xorx namlu għawnek. Għanifoka fuq naraw li ma jkunx hemm ksur ta' regolamenti, ikun hemm impemmi minnaħaba tal-Istati membri fil-leġislazzjoni, ħanejnuhom biex ikunu konformi mhux ħanqod naħsibha darbtejn jekk ikun hemm bżonn li nuża l-infurzar jekk ikun hemm bżonn. Fl-ewwel eh, żjar uffiċjali li għamilt, li għamilt ta' qisu 15 ilu f'pajjiżi, kienet id-data eżattament meta aħna bdejna proċess il-qorti minħabba ksur ta' regolamenti li kien hemm. Irridu nħeġġu azzjonijiet illi jaħdmu favur l-ambjent u jgħinuna fl ekonomija tagħna. Ma sax insemmi l-affarijiet kollha li jaqgħu hawnhekk imma ħansemmi xi ftit. Din is-sena ħanħarsu lejn il-ġesonni tal-iskar bioloġiku, l-ilma tax-xorb, il-fuels liquidi u eh, incidenti li jinħolqu u kif ukoll il-kas tal-kadmium fil-batteriji. Issa aktar il-qoddim jiena ħankun qed naħdem fuq ir-reviżjoni tal-lista ta' sustanzi ta' priorità taħt id-direttiva għafas tal-ilma l-finanzjament ta' natura 2000, eh, il-finanzjament tal-istrument Life Plus u oħrajn dan huwa strument eh, eh, għaw strument fi ħajkolli bżon ħafna għajnuna minn għandkom. Dan u fu kif il-politika agrikola komuni u anke il-CFP natu għan forma oħra u kif inqedu fuq s tajba u koll l-interessi tagħna meta nitkellmu fuq il-perspettivi finanzjari li jmiss. Fl-ħarnet għat ta' dossiers legislativi għaddejjin, jiena għadistina bil-ħerqa li naħdem ma'kom, mal-konsil, presidenzi li rispettivi li kunem, l-IPPC u il faj li għandu xaqsam mal- tuħ il-legali tal-injam naraw li ma li jirnexxu fit-tieni qari jridu naħdmu wkoll fuq eh, roħs il-bioċidi u affarijiet oħra kemm nirnexxu f'dawn l-affarijiet ħajdepend mhux fuq il-proposti tiegħi imma kif ukoll mill-mod ta' kif il-Kunsill u l-Parlament eh, jikkonsidrom dawn l-affarijiet. Għana l-istrateġija u 2020 e hija ħaġa tajba, imma l-istrateġija weħda mhix ħatat ir-riżultati. Huwa importanti li aħna nieħdu din l-opportunità u nimplementawha fil-fatt u biex dan isir hemm bżonn li aħna naħdmu id fit u hemm bżonn illi naħdmu b'mod attiv u li mhux noqogħdu nserħu fuq affarijiet li kunu miktuba fuq il-karta nittama li nkun nista' norbot fuq la appoġġ tagħkom f'dan il-ħidmiet kollha u l-bib tiegħi ovvjament din ser jibqa' miftuħ għal membri ta' dan il-kumitat. Ja, vielen Dank, äh, komissar Janesh Potocnik. Grazie komissar, Kommissarju Potocnik għal eh, dik il-filosofija, dik il-vizjoni ta' Ewropa li tuża l-enerġija b'mod effiċenti, li tuża l-riżorsi b'mod effiċenti u miżuri li ġodda li naraw il-qoddim. ħafna persuni eh, kurjużi f'dan il-komitat u għaw 24 persuni tixtieq titkellem għalhekk ser nżomma l-lista eh, tal-kelima li għandi u nissuġġeriċi li l-kelima jżommu ma' żewġ minuti. Nixtieq nurikom kif ħa biex iżommu mal-ħin. is Xajber, grazzi tas-sew, komissarji, niftakar is-smieħ tiegħek u jkolli ngħid li inti użajt il-ħin tiegħek vera b'mod tajjeb jidher ċar li dan il-perjodu tak aktar enerġija u idejat. Nix nikkommenta kemm xejn fuq eh, il-prezentazzjoni tijak li kienet pjuttost interessanti. Aħna rajna l-implementazzjoni ta' regolament għafas tal-ilma u regolamenti li jem bejn istati membri. Il-Germania u l-Austria, per eżempju, għandhom kriteri pjuttost dojoq fuq is-sostenibilità u anki l-protezzjoni ambientali. Inti tara ċertu prospetti biex wieħed jirranġa l-affarijiet biex ikun hemm aktar sitwazzjoni l-istess għal kulħadd biex ma jkunx hemm differenzi bejn il-kbar bejn il-pajjiżi. Mo partikolari meta nitkellmu dwar il-hydro. Il-istati membri għandhom possibilità li jkollhom sitwazzjoni l-istess għal kulħadd? Aħna t niskenmu kol dwar bosta affarijiet, jider li għandek idejat tajbin, pro ma semmejċ il-komunikazzjoni, il-politika ambientali, għada minn dawk il-oqsma fej kunem vizjoni, pero din tiġi interpretata fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini, fil-prattika ta' l-ħajja ta' kuljum. Jista' jkollok l-ħajja idejat, pero inti trid eh, tressa innis aktar lejk. Tista' se suġġerixxi kif il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tmexxi u tindirizza l-komunikazzjoni sabiex twassal il-messaġġ liċ-ċittadini? il-pubbliku. Imbagħad għandna l-kwistin tal-GMOs. Naf li din mhix ir-responsabilità tiegħek. Imma s-sur ċolan għandu responsabilità u s-sur dan li għandu responsabilità dan il-qasam, però hemmhekk hemm repetizzjoni biex ngħidu hekk. Kif biħsibek inti titratta ma' din il-parti, jew din il-parti tal-istampa ġenerali? naf li bis tiżewġ minuti pero waqaf, zommejt maħħom. Linda McMallen, Iva, grazzi tassew, grazzi tassew ħafna, Iva għandek raġun rridu nixħtu l-attenzjoni tana fuq il-koerenza politika u titkellem fuq l-enerġija. U meta nażbu xej ġara fis sebejn aħna ridna infadlu l-enerġija u anka enerġija irħisa kienet dik li xtaqna. Allura llum eh, l-air condition mux per eżempju neċessarju l-lum f'din il-kamra xaqas bissu barf, pero il-fat li aħna għanna enerġija rħisa Eh, edin nisfruttawa. U għet nħalsu għalija f'dawn l aħħar 20 sena. Inti rċevejt tirċiv tista tirċiv ħafna poċ minna ħatana f'dak li għandu xieqsam ma' sajt, il-politikom ta' sajt li huma kwistjonijiet prinċipali għalina u li rridu niksbu l-aħjar bilanċ fis snin li ġejjin. Inti semmejt tlet oqsma politiċi wisa, pero minnek għadni marċevejt ċinuma l-inizjattivi konkreti tijak, per eżempju l-biodiversità, xtib ta' affarijiet nistaw nistennew, xini, xħat għamel l-Unjoni Ewropea gwart il-biodiversità biex najdu kemmi importanti din il-kustjoni. Jew inkella, eh, xinuma l-inizjattivi tijak fuq livell Ewropej, un inti semmejtu kol il-kwalità tal-arja, inti ser tressa il-qoddim il-kwalità tal-arja Eh, ta' ġewwa indoor air quality li kienet ukoll inizjattiva minna tal-Kommissjoni, ma ma nafx jekk inti xaħat ħadd iktar il qoddim u tindirizza din kwistjoni aktar fil-qrib. Il-Chris Davis issa. Dan iċ-ċer nixtieq nagħti round is-Sur Gibrandi f'dan l-istadju. Grazzi tas-sew, Chris. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju għall preżentazzjoni ċara tiegħu u anke l-prioritajiet tiegħu. Jien naħseb li huwa programm pjuttost ambizjus. U inti tlabt lajnuna tagħna u naħseb inti seri ikollok bżonna din lajnuna. Ħaġa li jiena kont kontent dwarha u li għal darboħra inti bdejt bl-importanza tal-biodiversità. U l-mistoqsija tiegħi torbot ma l-esperjenza ta' 15 ilu fil-konferenza ta' CITES. CITES hija waħda mill- fora ta' biodiversità fej aħna għandna influenza internazzjonali u legali. il riżultat taħħari però kien ħażin ħafna. U aktar sorprendenti mill-riżultat taħħari kien li l-Unjoni Ewropea ma kellix influenza ta' xejn fil-riżultat taħħari, Dan kellu x'jaqsam mal organizzazzjoni interna tagħna u l-istati membri li qed jeħlu sitt sijat kuljum jikkordinaw bejni tomu jinsew li hemm madwar 150 pajjiż oħra fid madwar id-dinja li jiddeċiedu fuq il-biodiversità. Ġifieri jiena hawnhekk nixtieq insaqsi kif inti ser issolvi din il-problema. L-oħra għandha x'taqsam, mistoqsija l-oħra għandha x'taqsam li l-Unjoni Ewropea kienet tant tard bil-pożizzjoni tagħha li Il-Ministru Ġapponiż għas kien diġà żar ħafna pajjiżi madwar id-dinja biex eh, jiġbor l-appoġġ tagħhom. Allura, rigward l-attività diplomatika tal-Unjoni Ewropea, xinu ma l-opinjoni tiegħek hawnhekk? Nistgħu nkunu aktar b'saħħitna f'dan il-qasam? L-aħħar punt. Din għandha x'taqsama l-ħiliet diplomatiċi wkoll. Ma partikolari li l-utilità ta' istrumenti oħra li għandhom appoġġ xjentifiku però anki una barranija. Grazzi tassew, is-Sur Njura Hassi. Grazzi tassew, u grazzi lill kummissarju tal-li ġi hawnhekk fostna biex jiddiskuti magħna ġimgħa qabel il light f'Helsinki inti kont flimkien mal-Kummissarju Tajjani u inti ħabbart tlet ftejmiet prinċipali bejn il-Kummissarju Tajani u bejnek rigward il-Reach Directive biex nersqu biex noħorġu minn dak l-istaġnar li waħilna fih. Madana kollu, dan kien kollu pozitif, pero hemm ċertu kwistjoni ta' dettal li mumiex ta' sektajbin minn loħa tagħna, fl-opinjoni tagħna. U dan ifisser li il-ftejm tiegħek ma jilħax il dak li talab minnek il-Kumitat tal-Ambjent. L-ewwel net, għandna il kwistjoni ta' sustanzi li ħasbuna ħafna madwar 500 sustanza li, ja, li nafu li ma jilħux il-kriterji. Inti għat li 106 sustanzi fuq koll fuq kollox ħajkunu mizjuda ma' din il-lista. Imbagħad it-total ħajkun 135 u jfisser li madwar 350 ser ħajkun għadhom neqsin. Dan, jekk dan ser ikompli fisser li għana ser neħtiġu aktar minn 10 snin sakemm il-sostanzi kollha magħrufa sal-lum li jumha ta' tħassib ser jitniżlu. Umbat id-drittijiet li l-konsumaturi jafu li hemm dawn is-sostanzi Iġifiri, inti għalix għanna skeda tant eh, għandumu wis biex naħarġu bija? Mm, good, uh, we could have, uh, if it goes short, it's better. Jek għandek tweġibiet ta' xej fil-qosor, aħjar, sir kommissar, jaxin kella ser indumu wis. Uh. Iva jina nifhem, pero ovvja hawnhekk eh, ma nistanx nistgħu wieġeb daqshekk fil-qosor għax inkella ħankun eh, bla sens. Mela, is-sitwazzjoni stessa l kwalità tal-ilma. Iva aħna ser nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistaw biex ikollna sitwazzjoni stessa l kulħadd. Eh, din kienet hija dejjem kienet l-intenzjoni tagħna, inti temqat muntajb aħna il-biraħu nafsnar diskutejna fil-komunikazzjoni, fil-komunikazzjoni. U naħseb li Nista' ngħidilkom eh, storja qasira meta aħna konet niddiskutu negozjati għasħubija ta' Slovenja, aħna konet niskutu ċertu kwistjonijiet anki fuq il-pożizzjoni ta' negozjati tagħna u kien hemm nies li ġejjin minn żewġ oqsma differenti, NGOs, l-ambjent u l-agrikoltura. Ġifri aħna palissa din f'stadju tajjeb li hemm xi ħadd fuq il-post li huwa interessat u li jilqa din l-attività. Il-ġimma li ġej sejra sejjer waħda minn dawn l-attivitajiet li organizzata mill-Prim Ministru tal-pajjiż tiegħi stess, ġifri li innatfu lil landfills illegali u nixtieq nara li dan isseħħ fuq livell Ewropew ġew mal-mumenti meta inti verament tifrex il-messaġġ u rridu nżaw l-abilta li konna n-nies hemmhekk fuq il-post u mhux biss nagħmlu dan ix-xogħol eh, biss permezz ta' komunikazzjoni, x'aħna għadin vantaġġ meta nqablu ruħna ma' ħaddieħor u nix nizviluppa din il-kwistjoni f'din id-direzzjoni, iva l-GMOs issa. Għandak raġun, jina qed nirċivi ħafna mistoqsijiet minn din l-istess perspettiva, saru kol trasferiment, din hija deċiżjoni u hemm u din tessir skont it-trattat tal-President tal-Kummissjoni, anki kien hemm nies responsabbli għal GMOs dawn ukoll marru għal l-uffiċċju ta' surdalli din hija xi ħaġa tajba li xalmenu hemmhekk għandna l-arfien li ġi aġġornat u qed jiġi użat. Aħna diġà iddiskutejna għal darbohra l-kwistjoni, diġà qiegħda fl-uffiċċji tagħna din il-kwistjoni u nafu li rridu nkunu kapaċi nwienġbu l-mistoqsijiet li ilhom jew huma marbuta mal-GMOs u l-ambjent. Aħna nafu waħdin il-ħaġa u naf li jina rrit nipparteċipa b'mod attiv fid-dibattitu tal-GMOs fil-Kummissjoni. Xfir dak li ser namlu u nibnu mill-ġdid l-attivitajiet tagħna mhux fuq il-livell li kellna qabel imma neħtiġu li konna nies li jimxu fuq din id-direzzjoni. Is-Sinjura Macmillan. Mela, Iva, jena naħseb l-aħjar, jew l-aħjar tweġiba li ngħidlek u li aqra il-diskors jaj fuq ir-riforma tal-kap. Għaxem hemmhekk hemm kwistjoni dwar il-komunità tal-kap u kwistjoni toħrajn. Di mhix pozizjoni tal-Kummissjoni, però jiena ddiskutejt mal-kollega tiegħi, jissur sur Kolak, u nista' ngħidlek li huwa favur ta' dak l-istess ħsib loġiku li kelli jiena u l-ħsib kien sempliċi. Jekk għana jkollna bdiewa hemmhekk, inti għandek l-art Ewropea, jekk inti tneħħi l-bliet, hija li jifdallek huwa il-produzzjoni tal-art u l-foresta. Ġifri għana diġà għandna nies fuq il-produzzjoni tal-art u dawk huma l-bdiewa li qed jagħmlu x-xogħol li jridu jagħmlu u fil-fatt jiġu mħalsa. Però kana verament nieħdu ħsieb l-ilma, il-biodiversità, Jekk aħna vera neħdu ħsieb il-ħamrija, l-affarijiet li huma stess law il-bdiewa Ministra, mela huma jridu jagħmlu servizz pubbliku u aħna rridu nħallsuhom għalihom. Hemm tħassib qawwi għall-ambjent fost il-pubbliku il-lum il-ġurnata. minna l-oħra, hemm ukoll iħna li qed joħolqu oppożizzjoni fuq il-politika agrikola. Kaħna ħanortu l-affarijiet fl-imkien, naseb aħna nkunu qegħdin niksbu l-appoġġ għal politika agrikola komuni fil-futur li tista' tkun ukoll politika ambientali x'wara kollox din dak dak u lan jekk nippruvaw nilħqu mela nistennew għall-istrateġija semmejtu l-strateġija tal-biodiversità u fil-fatt din dan ħajkun l-aktar dokument diffiċli rridu nħejju din is-sena, probla dubju rridu nippruvaw nindirizzaw b'mod konkret biex mbagħad ma nispiċċawx f'pożizzjoni li tkun imxa ilba. you know, kolla mill diskors għan l-axħar fuq l-efficienza. Tistaw siba fuq sit elettroniku tijaj u kol, pero għal dan nishtiq nisma aktar qabel ma immur u namel attivitajt aktar konkreti, għalek naħseb li il sena 2011 kun laħjar aħjar sena. Issa, il-kwalità tal-arja ġewwa l-postijiet. Din hija kwistjoni importanti wkoll. Is-Sur Van den Branden, inti rajt l-affarijiet bajnejk u inti stess għad dak li konna jtijin. għalmenu jela ħjar lezzjoni li aħna konna kapaċi nitalmu malar malar, ġifri kif ma nimplementawx it-trattat tal Lisbona. Aħna, eh, il-komunità fil-fat miex membru ta' sajtis, ġifri jem voti segreti u ma nafux kif il-sati membri jivvutaw, pero nittamaw li huma jivvutaw kif aħna ftemna It-tieni ħaġa, għalhekk huwa importanti ħafna li din is-sitwazzjoni titbiddel u aħna nitkellmu f'vuċi waħda. It-tieni punt. Aħna tassew tlifna mo prattiku l-ħin kollu li aħna kellna bżonn għal azzjoni diplomatika fil-attivitajiet interni, fil-attivitajt interni. Il-Kummissjoni, bħala Kummissjoni rridu nagħmlu l-proposta qabel Aħna d-deċidejna ma' Sinjura Damjonaki f'ġurnata aħna wasalna fil-fatt d deċiżjoni x'aħna ridna li ikunem hemm ftit żmien sakemm aħna nkunu nistgħu nilħu nagħmlu traspożizzjoni ta' dak li aħna qbilna fuq, però mbagħad l-istati membri eh, ħadu madwar tlet korepers sakemm wasal deċiżjoni. Li aħna ser nimxu b'dan il-mod, sakemm naslu f'pożizzjoni internazzjonali, sakemm u nkunu kontenti li ħaqna pożizzjoni tagħna, li imsieħba tagħna minn pajjiżi oħra Per eżempju l-Ġappun u ċ-Ċina u ma kienu għedin jamlu lobbying ma' pajizi oħra. Dan mux il-mod kif għanna nimxu, ovvjament. It-tielet kwistjoni u kol kienem proposti tajbin li ġew minn l-istati membri li aħna ma stajniex nissieħbu magħhom. Jina nisihab magħhom però personali kif għandi dan il-mandat imma m'għandniex dan il-mandat. Allura l-iskop tal-mandat hija huwa tielet ħaġa li jien naħseb li huwa kruċjali, però naħseb li tallimna diġà mod tajjeb li dan mhux il-mod kif għandna nimxu. Għaliex nistgħu ngħidu li hemmhekk aħna allura eh, kamna ta' suċċess mod intern imma fallejna barra. U allura ma minna xejn. Għalhekk il-taħlita ta' strumenti barranin huma importanti ħafna għall-effiċenza. ċertu għada naħseb li l-istituzzjoni toffri ħafna responsabilta għall-lajkat u l-komunitajiet tas-sajt u ser namlu dak kollu li nistaw f'dan ir-rigward u bladu bi ser nitkellem f'dan ir-rigward mal-kollega tiegħi, però naħseb li sinjura Danjanaki femet u taf il-problema serja. Issa rigward ir-riċ. Mela, mbagħad għandna l ix jekk jek din sodisfaċenti jew le, però fi tliet il-fatt li ma mkien għalija din hija eh, vera ħaġa insodisfaċenti għax aħna ridna nimxu bl-implementazzjoni u jira nemmen li l-affarijiet li aħna ftemna fuqhom mal viċi President Tajjani huma tajbin għall-ambjent. Jina nerġa' nirrepeti uħut minnu għaliex xina naħseb li huma importanti għal dak li aħna nsibu wara l-ftejm ta' riċ. Umbat l-annes memx essenzjoni ta' novembru tal-2010 u l-ewel skadenza dak huwa l-ewel ftejm importanti, umbat għannes 13 fejn aħna ftenna li l-informazzjoni kollha disponibbli għandha tiġi konsidrata fuq il- l-identifikazzjoni tal-BPT u ser tiġi użata b'mod ta' approċċa evidenza da ser ikun rekwiżiti ġdid tal-industrija oħna lek iddeċidejna li ninkludu arranġamenti tranzizzjonali biex huma jkollhom biżejjed ħin sabiex jilħqu l-anijiet tal-proċedura u ta' ser jiġi riformat skont il-proċedura ta' komitoloġija fil-fatt dan għadu kif ħareġ minna ħatana. Fil-fatt jinsab fi proċedura tal-Kommissjoni. Għalhekk, meta aħna ngħidu mill-aktar fiz dan ifisser mal-ewwel immedjatament. U dan kien ilu hemm għal sentejn nofs. It-tieni kwistjoni tal-kandidatura ta' sostanza kimiċi. Ma nafx forsi nista' ngħidilkom li hemm 500 jew 1000 sustanza, però għalissa m'għandniex ftehim ta' kemm hu n-numru xaktar huwa numru aktar wiesa minn dak li ħana din niproponu. Madwar tlet snin sa lum kien hemm madwar 29 sustanza fuq il-lista ta' kandidati. Jista' jkun hemm ukoll lista annwali ta' 43 sustanza. Skont dak li aħna tallimna u ddiskutejna mal-eka dan huwa l-aktar din l-aktar numru ta' sustanzi li ma jistgħu Eh, iżommu. Pero teħsbux li jekk ikollna aġenzija ġdida li fil-fatt twafqet fl-2007 li tibda taħdem mill-2007, jina waqqaft żewġ aġenziji fil-mandat ta' qabel u wieħed jeħtieġ tliet snin sakemm dawn l-aġenziji jibdew jaħdmu sew. Iġifieri dawn l-aġenziji għadhom qed jippjegaw in-nies diġà għandhom madwar 300-400 ruħ. L-ambizjoni tiegħi bla dubju illi inħaffu dan il-proċess u naqblu fuq roadmap wara li dawn is-sustanzi minn 106 jisiru 135. Il-pjanta sostituzzjoni hija hija xi ħaġa oħra, ġifieri il-pjanta sostituzzjoni tkun validi għaż-żewġ gruppi għal kontroll adekwat u soċjoekonomiku. Però kif inhom miktub bħalissa din il-leġiżlazzjoni kif inhom miktuba bħalissa tista' tkun zbilanċjata allura il-possibilità u li nistennew għal sena forsi kemm xejn aktar sakemm aħna nirċievu interpretazzjoni ċara legali u l-possibilità l-oħra u nibdew b'implementazzjoni u aħna bdejna b'tali mod li għal kontroll adegwat jider ċar ja sostituzzjoni fil-waqt li għal direzzjoni soċjoekonomika sibna sostituzzjoni oħra ġifieri analiżi ta' ta' tip li konna ta', ta skeda. U għana ser nipublikawa fil- eh, linji gwida ta' autorizzazzjoni tal-Kommissjoni ċivil tiġi interpretata fit 22 lingwa li hija l-akbar tħassib għal għall-SMEs għaliex huma m'għandhomx aċċess għal-lingwa tagħhom fil-lingwa tagħhom sess, però skużawni tal-li tawwalt imma din importanti għall-Kummissjoni. Interessanti għax għanna delegazzjoni sejra f'Helsinki biex tara kif ħanimxu f'dawn dawn l-oqsma. Mela, il kellima li jmiss, il-Sinjura Sperillo. Gospod <clears throat> predsednik, gospod komisar, hvala za vašo predstav. Onorevoli komissarju, grazzi ħafna Dwar il-foresti, għanna penetrazzjoni għawnek uh, fi Green Paper, pero ma naħsibx li għandu jkonna 27 politika differenti madwar l-Europa laqas snejn e, eh, eh, fin-naħata fuq u naħat isfel, għalhekk nixtieq nisma' mill-Kummissjoni intom eh, għandkom issa politika integrata dwar il-foresti u jekk temnux li jintom ħat iżviluppaw din il-politika fil-mandat ta'kom. Jekk intomx qed taraw bħala unità waħda dan jew inkellek u se tħarsu lejn partikolaritajiet differenti fir-reġjuni differenti tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi, Presidente, Sur Petarelle. U grazzi l-Kommissarju jiena naqbel meta inti titkellem dwar strategija sensiva. E, kemm inti kif ukoll il-Kommissarju e, il-bira tkellimtu dwar il-ħtieġa tal-bidla fil-din il-paradigma u Eh, huwa veru li aħna u koll nistaw nieħdu bis passi bil-mod il-qoddim nixtieq inkun nafa. Eh, però issa x'inhi l-intenzjoni tal-Komissarju biex il-passi li nieħdu jkunu akbar. Il-kooperazzjoni, per eżempju, bejnek u bejn il-Komissarju Peter eh, Petering, nixtieq Eh, nkun naf eh, eh, x'se jiġri dwar l-emissjonijiet aħna għanna ambizzjonijiet kbar qegħdin però nitkellmu dwar il-bini ta' impjanti illi jaħdmu pereżempju bl-ignite għal-inqas pajjiżi. X'hemm potenzjal f'dan ir-rigward anka l-ħtieġa ta' prodotti ġodda li jinsemmejta meta qabla mal kummissjoni ta' qabel, inti qabel kont il-kummissarju li għandek xaqsam ma' xjenza, e, eh, xinu l-appoċ għal prodotti ġodda, il-ċittadini il diffiċli jifmuna meta nitkellmu fuq vizjonijiet, e, eh, se namlu biex nilħu l-level ġdid fil-elettriku u fil-rigward tal-istitut il-ġdid. E, eh, aħna nistaw inserħu fuq xi ħaġa li veru ħatorbot ma' prodotti ġodda Grazzi. Chris Davis issa. Il... Jina għandi risposta dwar eh, id-direttiva tal-inċineratur u hija pożittiva il-tnaqis fl-emissjonijiet tal-ħruq tal-iskart hija 200 eh, darba aktar u jiġi eliminat il-dioxin u din hija importanti ħafna ma xi qed nintroduċu leġiżlazzjoni li hija effettiva issa dwar ir-riċ Eh, la sejrin Helsinki. Kenna pjanijiet ta' azzjoni dwar l-endocrine disruptors. Pero fejn edha l-priorità li għattinata lilom nispera li dina sammejta inti mal aġenzija tal-Kimika għax xorta għatna raw rapporti fil-gazzetti Eh, dwar il per eżempju l-prebissjoni tal il A mill-bottles ta' trabi. U jiena ħsibt li l-ideja ta' Reach hija edha hemm biex wieħed ma joqgħodx joħloq paniku eh, f'xi pajjiż jew fieħor, imma fir-rigward ta' l-endocrine disruptors donna li għadna lura minn l-ambizzjonijiet li kellna oriġinarjament. Grazzi ħafna. Il-kallim li jmiss, eh, jgħid il-President, il-Surader, Komissarju, xiftit minuti ilu inti jett eh, illi għanna bżon industrija nadifa u ma nix bżon industrija li tniġġess, jina naqbel miegħek. Fis-smih tiegħek Eh, tkellimna dwar eh, xi ħaġa, kwistjoni marbuta mal l-industrija tal-mining eh, dwar kimika bħal cyanide li tintuża f'dan u inti eh, kellek risposta formali ħafna. Eh, ma mux bis pala risposta li jina manka fi risposti tijak lejn il-gruppi l-oħra politiċi. Aħna interessati ħafna f'din il-kustjoni. Eh. U inti semmejt eh, u kol din eh, eh, din il-ħagġa mux anka fit-terminu tal parlamenta qabel mux din id-darba biz. Dan is-suġġett se jkun fuq l-agenda fis Strasburgu għal-ġimatejn ħajkun hemm diskussjoni dwaru. Inti tappoġġa il-projbizzjoni tal-użu tas-cyanide fl-industrija tal-tafir tal-mining u fit-teknoloġija użata f'dan ir-rigward Għanna bżon uh, għawnek revoluzzjoni fil-raġunament. Jina nappoġġaka uh, f'dan ir-rigward. napoġġak, uh, eh, pero jek ma tatiex risposti formali, għandek tkun pionier fil-raġunament u għandek tkun favur il-projbizzjoni. Grazie ħafna. Eh, natuk merħba, komissarju, eh, eh, tajjeb li semmejt il-resource efficiency, l-efficienza fi resorsi Aħna il-koll qed il-nfittxu il-momentum il-ġdijt wara l-falliment ta' Copenhagen u parti mid diskussjoni ta' nanda u kol tkun nifukata fuq il-deforestazzjoni illi wara kollox ti kontribuxi għall-emissjonijiet beffet serra. Aħna semmejna żewġ biljuni tal-finanzi li ħajna taw lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw imma il injam illegali fl-Unjoni Ewropea mhux projbit mhuwiex projbit fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser iġifiri illi jekk jidħol dan it-tip tanjam fil-portijiet Eh, tal-Unjoni Ewropea dan eh, eh, dan qed jiġi mibjuħ lil konsumaturi Ewropej mingħajr ebda problema. Irridu nikkontrollaw qed ngħidu li nikkontrollaw l-injam kollu li jidħol fil-pajjiżi, imma qasa drogi da ma xilna namluħ. Jaqgħu għal negozju ta' stand kbir il qed wassalna biex ikonna leġizlazzjoni fuq l-importazzjoni ta' injam maqtuħ illegali b'daqstan xsuq l-awlin. Il-kelim li jmiss, Sur Florence, grazzi ħafna kommissarju faħruka ta' drabi, komissarju, u naqbel. Jina mħasseb fuq l-implementazzjoni tar regoli Ewropej li aħna deċidejna fuqhom inti għadd illi ħatiħu aktar passi, aktar passi stretti. Tista' tkun aktar speċifiku din il-ħaġa għax eh, għanna affarijiet eccellenti imma jekk ma l-implementawom dar affarijiet bħal pereżempju ta' triple regolamentazzjoni li kien hemm fuq il-Luis per eżempju, għax edem jekk ma tiġix implementata, Signora Grostet. Grazzi ħafna. Aħna b'xorta ħażina kellna falliment f'Kopenhagen. Iva, mtix il-Komissarju responsabli mill-klima, imma Inti eh, tajtna xi tweġibiet meta tkellem fuq it-kabbir favur l-ambjent. Issa fil-kas tal-falliment ta' Copenhagen il-pakett tal-klima kien qed jgħid illi se nipprevedu mekkaniżmu ta' inklużjoni tal-karbonju fuq il-frontieri. L-Istati Uniti jippreferu li ma jimpenjawx ruħom fuq ir-reglamentazzjoni li tikkonċerna l-klima imma jagħmlu għażla ta' appoġġ volontarista għal politika industrijala li hija eko innovattiva. Issa x'inhi l-pożizzjoni tiegħek qed nistennew il-pożizzjoni bada minn tal-President tal-Kummissjoni Sur Barroso fuq il-konsegwenzi ta' Copenhagen. Mena allura x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq l-idea ta' mekanizmu ta' inklużjoni tal-karbonju fuq il-frontieri u firrida tiegħek li tiżviluppa l-ekonnovazzjoni għax inti qed titkellem fuq tkabbir favur l-ambjent, kif inti qiegħed taħseb u tippjana illi nkunu nistgħu inqedu l-Unjoni Ewropea fuq l-istess livell bħall-Istati Uniti għax illum f'dan il-kuntest ta' kriżi ekonomika serja aħna qed naraw l-Istati Uniti u l-kontinent Azjatiku li għaddijin bit kabir kbir f'dan il-qasam u l-Ewropa b'xorta ħażin edha waħla xi proposti inti ħadressa biex eh, tqis dan il-falliment li kien hemm f'Copenhagen komplu nkunu effettivi fuq il-livell tal-klima imma ovvjament ukoll inkomplu niżviluppaw politika industrijali tassew fl-Ewropa. Kristina mm-hmm. Guterres. Il-kelima li miss Kristina Guterres. Grazzi ħafna. Kien hemm ħafna mistoqsijiet li tqajmu. U ħafna tħassib ukoll għall-impjieg uh, u għall-ekonomija. Jiena għandi xi mistoqsijiet ukoll l-ewwel net kont interessata ħafna ehm, dwar il-kummenti li kellek dwar l-ekonomija ħadra imma imħasba dwar l-approċċ fit-terminu ta' żmien qasir, fil-medda ta' żmien qasir inti se tqis il-kustjoni tal-biodiversità meta tqis l-ilma u l-agrikoltura nafu li hemm ħafna oqsma fejn l-annimali m'għadhomx ikollhom friħ minħabba l-kwalità tal-arja u t tniġis u dan numpat fuq il-biodiversità dan huwa aspett importanti ħafna li inti f f'moħħok meta inti tiżviluppa il-ħidma tiegħek. It-tieni punt tiegħi jiena dejjem mint illi il-direttiva dwar l-impatt ta' fuq l-ambjent ma' isseċ il-wirt nazjonali. U ma naħsibx għandek li għandek bizzejiet impiegati tajbin imħarġin f'dan il-qasam biex jaħdmu fuq din il-kustjoni. Jekk l-Unjoni Ewropea qed ħares lejn il-wirt storiku, e anka din semajni għal-biraħ, meta tkellimna dwar il-prodotti li għaw taħt il-wi, dawn ma jisux il-wirt nazzjonali Il-problema hija il qegħdin nagħlqu l-mużawijiet u monumenti storiċi minħabba li hemm nuqqas ta' konformità. Anka il-wirt uh, viżwali wkoll uh, jidħol fil-kwestjoni. Grazzi, jgħid il-kelim li uh, l-ġdid. Eh, inti semmejtina roadmap ċara, aħna kontenti ħafna, li semmejtina l-użu ta' rizorsi b'mod effiċenti, dan huwa importanti ħafna li anka nwassaw l-agenda meta wieħed jaqra dwar din l-użu ta' rizorsi tajbin. E Eh, eh, aħna nappoġġawk eh, f'din li din tkun fl-aġenda tiegħek l-użu tal-ilma tal-art tal-metalli dawn kollha hemm bżonn aġenda fuqhom dawn. Imma x'infissru eżatt aħna b'din l-effiċenza ta' riżorsi jekk din nifirduha minn affarijiet oħra xort qegħdin hemmhekk qegħdin nitkellmu dwar l-użu tal-art u l-ilma. Għandna bżonn tnaqqis anke fl-użu tal-art u tal-ilma huma il pjanijiet konkreti li għandek inti u relatata ma' dan dwar l-użu ta' rizorsi b'mod effiċenti, inti titkopera ma' ħafna kummissarju oħra, ma' ħafna gruppi oħra fil-kommissjoni u din ħatkun biċa xogħol ibsa aħna pala parlament nkunu eh, edin napoġġawk, għax miħiċ se tkun xaħġa faċli. Eżamp Eżempju konkret, mistoqsija konkreta, f'dan l-istadju qed nitkellmu dwar l-użu sostenibbli tal-bioenergy. Kif qed taħdem b'mod konkret inti biex tassikura li din il-politika ta' bioenerġija tkun waħda sostenibbli u kif se tikkollabora fuq dan ma' Sinjura Herrigardu eh, biex tara li il-politika tkun waħda sostenibbli eh, anka bluzu mibdul tal arta Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi nejt illi aħna lkoll naqblu illi E, li jenna eh, nużaw il-rizorsi b'mod tajjeb. Issa dwar eh, l-iskart bio minħabba li din qed tissema f'ħafna kumitati fil-Parlament jiena diżappuntata naqra li inti ma tajtniex tqarrija soda dwar il-biofuels b'messaġġ ċar. U din hija xi ħaġa li inti żgur ħassib appoġġ fil-Parlament u fil-Kunsill fuqha Eh, eh, anka fil-Kunsil Trio illi tkellem dwar il-ħtieġa ta' direttiva ċara fuq il-iskart bio bio waste. Eh, din xaġa li taqa' taħt id-dipartiment tiegħek. Min ma ħiġ din, pereżempju il-Segretarju Ġenerali tal-Komissjoni għalet li mhijiex favur direttiva dwar il-bio waste u eh, Jiena konvinta illi din mister tkun biżejjed hemm potenzjal għal dan it-tip ta' skart mhux biss għal irkupru tal-enerġija manka l-użu mill-ġdid ta' dan l-iskart. Naħseb illi għanna bżon ta' direttiva separata, mux biss għal reċiklaċ imma minħabba dan il-bio waste. Għax dan jisa jiġi miġbur anka eh, b'mod separat. Eh, Iġifiri, inti favur xaħġa separata fuq dan il-bio waste u dina taħseb li ħatoħroġ mid-departiment tijak kif qed tara issa inti għandek il-mistoqsijiet kollha u issa tista' tirrispondi li ma trid għax kieku ma minix hekk ma kienx ikun hemm ħin biex kulħadd jistaqsi l-mistoqsijiet tiegħu. Eh, naf li huma ħafna però m'għandekx għalfejn toqgħod eh, tkun nervuż dwar dan. Il-kellim li jmiss. Grazzi eh, President, jina nishti eh, nistaqsi zoċ mistoqsijiet fuq suġġet importanti. L-ONN fuq l-istorbju. Id-direttiva tmulura lejn l-2002 u l-istati membri suppost eh, li għandhom mappa tal-sejjes, noise mapping u eh, biex bekk il-Kommissjoni tkun tista' toħroġ ir-rapporti tagħha dwar il-prestazzjoni fil-istati membri differenti u anka biex toħroġ bi pjantazzjoni. U da si post sar sal-Lulju eh, tal-2009 u dan kellu jitpoġġodim il-Parlament, anzi il-rapport tal-Komissjoni kellu jitpoġġodim il-Parlament u Kunsill u kellu jkonna evalwazzjoni ta' eh, azzjoni tal-ġejjini fuq il-ħsejjes fl-Europa u l-istrateġija fuq dan il-rapport tal-Kunsill qed nistennoh fl-aħħar ta' Mejju, il-Kummissarju jista' jassikurana li inti għandek l-intenzjoni li toħroġ bi proposta għal reviżjoni dan u anka bil-rekwiziti vinkolanti għal protezzjoni u anka um, um, massimi għal um, sejjes, għal livelli ta' sejjes u anka biex nindirizzaw il-tniġis tal- eh, mill sejjes eh, per eżempju, dak li ġej mill-ajruplani, mill-bini u eh, oħrajn pal dawn. Aħna għaluna l-istati membri u kol iridu jimplement jimonitoraw il-kwalità tal-arja u tal-emissjonijiet u inti fjannaret il ħajkunem hemm reviżjoni tad-direttiva fuq il massimo tal-emissjonijiet, tal-livelli ta' emissjonijiet. Nafu illi hemm problema ġenwina hawnhekk u nixtiequ tgħidilna eh, fiex waslet din il-proposta. Fil-pjantazzjoni, għalfejn inti ma żittix din il-ħaġa? Mhux qed nismajn. Mikrofonu. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Luka Ċevska. Grazzi ħafna, President. nishtiq nara l-pjanijiet tiegħek għall-iżvilupp. Inti tkellem dwar il-tiġa li uh, nħarsu l-ambjent u irridu nqisu wkoll il-popolazzjonijiet lokali. Naħseb illi meta nħaxlejn il l-istrateġija tal-2020 eh, dinja eh, edha fuq timxi ma' rekwiziti tal-istati membri dwar anka fir rigward tal-strateġiji eh, reġjonali li għandhom xaqsmu kol mal-bini ta' toroq, per eżempju, mal-iskart u kol. U hemm ħafna investimenti f'dawn il-pajjiżi. E, nixtieq nisaqs il-Kummissarju x'inhuma il-prioritajiet e, fid-dan ir-rigward f'din l-istrateġija e, anka dwar il-kofinanzjar il fir-rigward tan-natura 2000 il-kellim li jmiss. Grazzi ċer, grazzi l-komissarju tal-prezentazzjoni interessanti tiegħu. Il-qasam li xtaqtek tiżviluppa hija l-idea illi aħna mhux qed nagħmlu prezz mal-prodotti kemm ikuma tal-ikel, kemm ikuma apparat biex dawn jirriflettu il-prezz tagħhom veru. Kif se tindirizza din inħagġa ħaġa inti? Jekk tħares lej il-politika ta' agrikoltura, aħna nafu li s-suq falla u għandna appoġġ miċ-ċittadini u anka tkallim dwar support ieħor, appoġġ ieħor. Imma eh, eh, aħna aħna rridu nitkellmu wkoll dwar l-ispejjeż ta' dawn il-prodotti. E, jiena kont e, ħad biex nisimek titkellem dwar reach u kol, inti qed tgħid illi donok qed tgħid li issa qed taħdem din l-aġenzija imma naċċetta li eh, dan huwa pass revoluzzjonarju għall-Ewropa f'din leġiżlazzjoni tal-kimika u d-dinja qed ħares lejna u se jkomplu e, e, jagħmlu dak li qed nagħmlu aħna u ħasra li aħna ma tallimniex minn ħaddieħor imma e, tajjeb li aħna qegħdin nagħmlu lil ħaddieħor. Grazzi. Dan Jorgensen sa. Grazzi ħafna. Grazzi komissarju tal-prezentazzjoni eccellenti tiegħek u tal-risposti fid-dettal il-mistoqsija tiegħi għandha xaqsam mal-direttiva tal-ilma u inti semmejt il-level playing field. E, jina e, e, jina għat nibżal li musen kunu ambizjużi bizzejt f'pajjiżi il-politikanti għedin jitkelmu dwar jekk għannix nimxu mal-iskadenza għanna eh, politiċi li għedin jgħidu li ħattuħor mux għatimxi ma l-iskadenza, allura l-fej ħana għanna nimxu ma l-iskadenza. U dan mux mod jab kif wieħed għandu jimxi. għek titkellem dwar l-implementazzjoni u xsej seħ fil-ġejjeni. Għat għanna ċans nil-ħu l-anijiet sal-2015 biex il-kwalità tal-ilma fl-Europa ikun tal-livell li aħna nixtiequ grazzi ħafna. Thank you, Krista Klaas. Grazzi ħafna, Kommissarju. Inti semmejt eh, il-prioritajiet ewlenin. Minti għattu koll li dawn huma affarijiet li jortu aktar minn settur wieħed, is-sostenibilità, hija ħaġa li wieħed irid jaħdem għalija fil-waqt li jaħdem għal affarijiet oħrajn ser ikun hemm proċedura ta' sorveljanza pereżempju fuq il-bioċidi li diskutirju l ewwel darba. Ser ikun hemm lista ta' sostituti li ħad iġi miżjuda jekk aħna konċernati dwar il-saħħa pubblika u għandna bżonn dawn il-prodotti kif ħan niżguraw li l-interess ekonomiku ħaj jinżamm fil-produzzjoni. Manifatturi iridu jkunu f'pożizzjoni illi jagħmlu flus minn dal l-affarijiet. Għanna stretti ħafna fuq il-tiġit li għandu xasumma mas-saħħa, l-spejs huma li jenu kol. Il-Kommissjoni ħat il-revedi il-livell ta' spejjes. Nittama illi Rekna xaqsam għal-bioċidi, irnexxinna nisolvu l-kwistjoni tal-autorizzazzjoni. l-kwistjoni tal-autorizzazzjoni rridu niżguraw illi hawnhekk jibqa' lokal negozju wkoll. Grazzi ta' sessu President, grazzi Kummissarju, prezza ħafna il-rapport tijak, mu partikolari b'dak li għandu xjaqsam ma fat li inti enfasizzajt l-użu ta' rizorsi. Dan għandu jiġi misħu u fi frażi sempliċi, ġifri r-rizorsi naturali huma limitati. Kif inhi limitata wkoll il-kapaċità tal-art biex terġa' eh, tuħu lura tilqa l-iskart tagħna. Ġifiri dawn ma żewġ espressjonijiet ta' bażi li jiena nsejja reset tal-ċivilizzazzjoni tagħna, ġifiri irridu nieħdu konsiderazzjoni li dawn iż-żewġ limitazzjonijiet ser jiġġeluna namlu bidla tamġiba fil-ċivilizzazzjoni tagħna xejn aktar minn dan. Ċri miex biss kwistjoni ta' ambjent, imma diskussjoni politika tista' tibda mill-kummissjoni, mill-kollaborazzjoni tagħna, mill-kumitat tagħna, u bagħad hemm kwistjoni aktar importanti u speċifiċi li jitrattaw ma' l-protezzjoni tal-ħamrija u nixtieqek eh, tkompli fuq dan is-suġġett, titkellem fuq dan is-suġġett u tagħmel anki eh, toħloq ċib ta' sistema għal dak l-indu xieqsam ma' tibdil tal-klima. Għalli ġdin t t tintrabat mal l-garanzija tal-dak li aħna nsejħulu il-common good, il-ġid komuni li ġej mill l-amministrazzjoni tagħna jiena nilqa l-offerta tiegħek biex inkun għad dispożizzjoni tiegħek biex inkun nistgħu nkomplu niddiskutu. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi ħafna. Hemmhekk kellna sensiela ta' kommenti differenti. Imma għadna maħnix lesti. Għadba oħrajn. Teodoros Kilakakis. Grazzafna komissarju għal prezentazzjoni interessanti tas sew li tajtna inti tkellimt ħafna fuq l-effiċenza fl-użu tar risorsi In prinċipju jerġa' aktar bażiku fil-leġislazzjoni tagħna li huwa min iġġesi ħallas. fl-aħħar ta' din is-sena ħadd tintemm ukoll regolamentazzjoni li toffri permess speċjali biex jinataw sussidi lill fuels tal-fossili fl-Unjoni Ewropea għal produzzjoni tal-faham. Dan ifisser li f'dan il-każ aħna ħan applikaw il-prinċipju illi min inġess qed jitħallas flok ma jħallas inti ħat kompli, ħat appoġġa li jissuktaw dawn is sussidji li nataw l fuels eh, fossili. Sa' idi teċtrela, grazzi ħafna. Grazzi għal prezentazzjoni naqbel l-istrateġija u 2020 e hija waħda tajba ma nasibx li hija partikolarment ambizzjuża mill-att ambjentali. sabiex l-Ewropa jkollha bidla fil-paradigma li tuża fil-modell ekonomiku tagħha għandna bżonn l-istrateġija biex inkunu jerġa' aktar ambizzjużi. Sabiex nżidu l-autonomija enerġetika tagħna sabiex niggarantixxu livell ola ta' sovranità, aħna għandna bżonn politika tal-enerġija illi hija li tkun waħda sostenibbli li tkun ibbażata fuq l-użu tal-enerġija li tiġġedded. Komissarju tkellem dwar l-efficienza fl-enerġija u dan huwa aspett importanti tal-politika tal-enerġija. Ma nixtieq nistaqsih x'miżuri dan ħajressa, x'miżuri konkreti ġifieri ħajressa fil-futur immedjat sabiex nżidu l-użu tagħna tal-enerġija li tiġġedded u b'dan il-mod l-Ewropa issi aktar indipendenti u anqas dipendenti fuq il-provista tal-enerġija minn pajjiżi terzi li mhux dejjem ikunu ta' min iserraħ fuqhom daqstant. Hello, morning. You, you don't want to. Ma tixtieqx titkellem? Sewa wkoll? Corinne Lupage issa. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sur Kommissarju, għal dawn il-kommenti żewġ mistoqsijiet malajr id-direttiva fuq il-ħamrija mita tundif neddin, mistoqsija. It-tieni mistoqsija. L-intergrupp li jiena eh, immexxi fuq li prawżoni tal-kosta għamel mistoqsija fuq il-koerenza tal-politika settorjali tal-Kommissjoni kif inti ħa taħdem eh, Madin, din u x'koordinazzjoni hija tipprevedi bejn minnaħħa l-politika marittima integrata li tipprevedi b'mod partikolari miżuri ta' pjanar eh, fuq l-żona marittimi u minnaħħa l ohrem l-istrumenti l-oħra li għaw taħt ir-responsabilità tiegħek jiġifieri l-istrateġija fuq l-ambjenti tal bahru u l-istrateġija integrata taż-żoni tal-kosta. Grazie beaucoup. Grazzi ħafna. Platku Panjatov. Grazzi ħafna kummissarju. Jiena impressjonat ħafna bil l-ambizjoni tiegħek li għandek fil-programm. però minna ħal-ħra wkoll programm realistiku jiena konvinti li dan il-programm ħajwassal biex l-Ewropa jkollha ġejjieni li ikun favur l-ambjent. Kulħadd din il-kamra jappoġġat barra minn hekk hemm ħafna nies oħra illi jafu kif il-proġetti jistgħu jiġu implementati. Nixtieq inqajjem il-kwissjoni tal-prezzijiet ta' kif joħroġ il-prezz. Din hija kwissjoni importanti ħafna għax tajjeb li naraw kif naslu għalih. Ma dan kollu, dak l-għandu xaqsam mal-minjeri, tritturi li l-industrija li jem alternativi ġodda aħjar, metodi aħjar illi jistaw jużaw u uh, jistaw jigwadanjaw jekk ineħu il-cyanides. Rulik għal mistoqsijat jgħal kif nistaw inneħuwam. Il-kalima li miss. Grazzi ħafna, komissarju tal-reprezentajt il-prioritajiet tijak u ovvjament ser ikun biex biex wieħed jorġ bit-tweġibiet kollha dan il-mistoqsijiet kollha, imma għandi ħaġa oħra fuq l-evalwazzjoni tal-ambjent, tal-impatt fuq l-ambjent, ħafna drabi madwar matul l-ippjanar u l-implementazzjoni ta' proġetti kbar tal-infrastruttura b'mod partikolari fis-settur tal-enerġija joħorġu minnu ta' trasparenza u imparzjalità fl-istudju tal-impatt li jsir f'dawn il-proġetti. Is-soċjetà hija favur li jkun hemm aktar regoli trasparenti fuq l-istudji ta' impatt fuq l-ambjent u li jkun hemm sema ħjar tal-Kummissjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni fil-qosor. X'taħseb inti? Jista' jkun illi jkun hemm strument għal Kommissjoni Ewropea biex ikollha rwol aktar qawwi fil-studju ta' impatt fuq l-ambjent. Grazzi. Mena hekk. Kellna l-aħħar kallima. U hekk issa wasalna fit-tmiem tal-mistoqsijiet. kollegi li xaqju jitkellmu, jitkellmu se forsi il-komissarju jatina tweġibit oħra, jatina tweġibit issa, ti preferi tatina tweġibit issa, jew batawna bil-miktub, jew inkella twiġeb għal dak li tista' defis dal-10 minuti li għadbaqalna. Naf li mhux ħajn t tkopri kollox, ara raw dik il-karta. Mhix interessanti għaw din? Mhux biss eh, imma ġiet immarkata l-awlin, imma b'ħafna l-win differenti wkoll. Insomma, ċert li ħajkun hemm affarijiet li mhux laħaq semmihom. Ovvjament jekk tagħmel xi kommenti bil-miktub eh, tajjeb ukoll. Dak hu l-mod l-uniku mod eh, ta' kif eh, ħajkolna nimxu għax għandi ħames faċċati ta' mistoqsijiet mhux tweġibiet. Allura malajr malajr ħan prova ndur naqra l-affarijiet minn għal-foresti hemm green paper fuq uh, il-foresti li dan huwa dokument importanti m'hemm ħaġa li rridu nqisu li jiena tallimt ukoll malajr fuqha jiena ovvjament inqis il-foresti li għandhom dimensjoni fejn aħna rridu naħdmu fuq livell Ewropew fuqhom imma ovvjament u koll oppożizzjoni qawwi li minn xi stati membri fuq il-kwistjoni ta' sussidjarjetà li aħna nistgħu ninjoraw imma meta naslu għal proċess ta' tiħita deċiżjonijiet hija ħaġa li b'xorti ħażina ma nistgħux neqgħu ma nagħtux kasa. Fuq il-kooperazzjoni, mistoqsijiet li saru fuq il-kooperazzjoni ma' Sur Ettinger ma nara ebda problema fuq din il-ħaġa naqbilna li nitħattu din il-ħaġa, da ma minniex din il-ħaġa imma il-koll għanna attitudni miftuħa u naħseb il-kooperazzjoni ma' xi ħadd li jħossib l-enerġija hija ħaġa trid issir bil-fors mhux hekk trid. Meta tiddiskuta affarijiet mill nazjonali, nazzjonali, pereżempju taħlita tal-enerġija li tiġi deċiża mill eh, pajizi hija ħaġa li qiegħda fidejn l-istati membri raġuni għallin il għal sempliċi għaxen strutturi fl-istati membri li huma differenti ħafna minn xurxin b'istat membru ieħor u allura ikun livello li ta' tħassib jekk xi ħadd joqgħod jindaħlilhom fil-politika tagħhom. Imma aħna qed naħdmu fuq l-għażliet kollha ta' potenzjal li hemm. Jiena naħseb li l-istrateġija tal-teknoloġija fl-enerġija hija importanti ħafna u din iżżon fuqha fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea x'għandu fuq il-possibiltajiet tal-enerġija l-ġejjini. Ħanġoħra barra dan kollu għax naf illi hemm punti ħarwar dik il-mistoqsija inti taf li kont ċar ħafna fid-diskussjoni fuq din il-ħaġa f'pajjiżna stess. Din li kull pajjiż meta qed jieħu deċiżjoni fuq il-ġejjieni tat-taħlita tal-enerġija tiegħu irtiqis l-impenji li jkun daħal għalihom fuq livell Ewropew fuq livell internazzjonali dawn huma impenji serju dawn id-deċiżjonijiet li huma marbuta mal-pjanijiet ew ewlenja jew pjanijiet oħra jridu jqisu mhux biss l 2020 imma wkoll l-istrateġija tal-2050 u l-vizjoni li għanna xiva l-lum għet nitkelmu fuq tnaqis ta' 20% jew iva, forsi nasu sa' 30% sal-2020, imma għet nitkelmu fuq tnaqis ta' 80% sa' l-2050 meta nieħdu dawn id-deċizjoni, dawn huma affarijiet li rridu jitqisu. Sir Davis fuq l-endocrine disruptors għandi paġna sħiħa li għandi qoddim fuq l-affert li qed jiġru fuq il-lista. Forse aktar messaċ importanti għalik u l-Komissjoni bdiet studju biex tara xinu l-aħħar studju xjentifiku li fuq din il-ħaġa u li ma ħatkun l-aħjar azzjoni li fl-Unjoni Ewropea. Għandu jitlesta dan l-istudju sal-aħħar tal-2011, ġifiri qed nqisu dawn l-endocrine disruptors u anke norplu din kwistjoni ma' Kor. Sur Eder, u fl-aħħar ukoll kien hemm mistoqsija wkoll missur flat kopparnjata fuq il sajanajts Ma nistax natikom impen politiku fuq il sajanajts imma nistan wetkom il-li aħna ħanaħdmu fuq eh, evalwazzjonijiet stretti fuq revizjoni ċara ta' eh, dawn l-affarijiet għax naħseb li huwa importanti ħafna li d-deċiżjoni kollha li aħna nagħmlu li nieħdu kunu bbażati fuq pożizzjoni ċara kemm jista' jkun. Jiena bħalissa m'għandix dik il-pożizzjoni ma ċertament aħna ħanadmu fuqha u f'dik id-direzzjoni. Deforestazzjoni dinija. Fuq jekk kuxem xemmi due diligence jew le. Diket il-mistoqsija tiegħek jidhirli le. Proibizzjoni jew due diligence jew due diligence. Natikom xiħut mir raġunijiet għalfejn jidrilna li huwa diffiċli jkun hemm il-projbizzjoni fuq livell Ewropew. Fil-fatt m'għandha xejn staqsam ma l-ambizzjoni. L-ewwel net aħna jidrilna illi id-due diligence eh, joffri approċċ aktar sistematiku mhux wieħed li eh, huwa bbażat fuq li wieħed jiverifika kull kull sinja. Tista' jkun hemm emenda illi ddaħħal li jkun hemm dan l-approċ imma jista' jwassal għal spejjeż sola għall-operaturi. U l-probabilità li jkun hemm prosekuzzjoni li jirnexxu ser tkun baxxa l ġbir tal-evidenza marbut mal-ġar ta' injam maqtuħ illegalment illi daħal f'pajjiż ieħor hija impossibbli. Tilet net rati Ewropej jkunu pożizzjoni li jekk il-leġislazzjoni ta' pajjiż terz ġiġ miksura li mhix eh, konformi ma' tradizzjoni tal-tradizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna jidrilna li jekk tiġi implementata kif suppost due diligence tatina l-impatt li nixtiequ. Imma aħna qed diskutejna u meta minna l-istudju tal-impatt il-projbizzjoni kienet waħda mill-elementi li aħna evalwajna biex naraw xa tkun l-aħjar triq il-qoddim. Ma lek id-deċidejna dak li deċidejna għax aħna sempliċement jidrilna l-implementazzjoni tal-proibizzjoni ser tkun kważi impossibbli li tagħmilha. Sur Florence semma l-mistoqsija tal-implementazzjoni. Irrid ngħid li mhux ħanqod nidħol fid-dettalji ta' din il-ħaġa, imma aħna qed nagħmu pass wara li ieħor fuq din il-ħaġa. Ini li bdejt xarrejn fil-kariga tiegħu rrid ngħidlek imħabbat għandi ħafna x'namel. Sinjura Grostet fuq Copenhagen u fuq l-affarijiet illi ħarġu minnem. Jina naħseb illi waħda mill-aktar affarijiet importanti li Copenhagen moċċar kienet falliment ċara għal kulħaddin u kollega qed jaħdem ħafna u aħna dalla ħara adottajna komunikazzjoni li titkellem fuq x'għandhom ikunu l-passi li jmiss. Imma ħaġa li jiena nixtieq naqsam magħkom i tista' tivalutawx il-fatt illi l-oħrajn mu qed jagħmlu xejn fuq il- bidla fil-klima l-fat li nġabru għemmek u l-taqaw u għamessa xċar. Nikodin nkopri il-qassam tal arendi u nissa najdilkom l-Amerikani, l ġappuniżi ċiniżi, huma involuti ħafna fl-iżvilupp teknoloġiku tal-affarijiet illi jgħinuna fil-bidla fil-klima l nkunu konxi minn din il-ħaġa. Kristina? Guterres kelmet dwar biodiversita u l-bidja naqbel miegħek iva rridu nqisu dak il-punt ta' rabta. Id-direttiva anzi fuq li l-wirstoriku mhux qed nqisu irrid ngħidlek ħadd nota tal-Ministri ngħidlek issa li ħadna nota tal-punt u nifmu għalfejn huwa daqstan punt importanti surpass fuq li l-efficienza fir rizorsi naqbel miegħek dik kienet waħda mill frustrazzjoni li kelli meta nitkellmu fuq l-efficienza fuq ir-riżorsi ħafna drabi nispiċċaw nitkellmu fuq l-efficienza fl-enerġija. Hi ħaġa li aħna rridu niżviluppaw u naħdmu fuqha flimkien. Aħna inqisu li l-efficienza fl-użu ta' riżorsi tmur aktar li ninnu mill fat biss li jkun hemm efficienza fl-enerġija. Fu il-politika fu il-bioenerġija rrid ngħid għal darb'oħra li dan l-aspett jridu nqissuh ukoll. Ma niftakarx mistoqsija kollha kemm fid-dettall ħamma. Fuq nixtieq ngħid illi dan l-aspett ta' sostenibilità ta' politika huwa wieħed mill-aspetti ewlenin u waħda mill-affarijiet li qed naraw li ħafna mill-kwistjoni li niddiskutu jkollhom effetti konfringenti fuq l-ambjent innifsu. Għalija l-uniku mod possibbli hu li kull kwistjoni speċifika fuq għanamlu studju tal-impatt mifrux u li ġbor affarijiet kemm jista' jkun illi iqis l-affarijiet kollha anke l-effetti indiretti. Mem mebda mod ieħor mill-pjax, l-affarijiet l-oħra jiġu mill-qalb imma daw l-affarijiet jistgħu joħorġu ħafna drabi mill-qalb il-bioskart. Jekk kienx favur jew le, din il-kwistjoni. Kwistjoni hi x'inhu l suġi tal-impatt li għamilna x'qed juruna. U kif intu kol ma nistgħux ninjoraw l-oppożizzjoni li hemm fil-kulleġġ ukoll li qed issejjaħ sussidjarita f'dan il-kuntest. Dak huwa l-fatt. Tassib li jien għandi bil-leġislazzjoni tal-bioskart i illi minnaħa għandi stampam mill-istudju tal-impat li għadu mux lest illi għetturi illi pratikament ma' bżon tal-leġislazzjoni ġdida. Imbatem il-bżon ewlieni illi immur waħjar fil-leġislazzjoni li għanna, użidu xifti taffarijiet oħra. Fattu li meta nitkellmu fuq id-direttiva qafas fuq l-iskart fejn għandna l-ġerarkija tal-iskart, qed naraw din biex qed tiġi implementata, kieku qed tkun implementata dal affarijiet kienu jitqiesu. Il-landfills illegali. Jekk id-direttiva tiġi implementata b'mod sieħ ħafna minn dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati kieku. U allura jiena naħseb illi aħna rridu noqogħdu attenti meta aħna nabdu u nitolbu ek għal leġislazzjoni ġdida li rridu nipruvaw niksbu u laħja riżultat fl Jaddu kif nistgħu niksbu. Mhux billi nikomplikaw l-affarijiet. Tħassib tiegħi u li dan jista' jkun hemm xi stati membri li jappoġġaw din il-ħaġa xuma jixtiequ illi ikun hemm posponiment fl-implementazzjoni ta' xi ħut mid-direttivi li hemm tiġa fis u di mish ħaġa li nixtieq nara jiena wkoll fil-bioskart. Dik hija l-pożizzjoni tagħna issa. Mena qed nara li minn ħamsa dorna nofshom kull kif mhux ħanaslu sal-aħħar. Forsi proponi mena li hawnhekk nifqu bil-bioskart u t-tweġibit kollha li tajtna u l-pija imbagħad jirċivu t-tweġibit minn għandek ħin ieħor. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk fosna f'dan il-kumitat smajt l-impen, l-ambizjoni tal-impen tana, tal-membri tana. Aħna nisena bil-ħarqa li kooperaw miegħek il-bib tana miftuħ tiegħek ukoll miftuħa għalina. Grazzi lilkom il kol tal-li ħattu sem u l-laqa li mess ser sir fis-26 ta' April. Nala il-laqa, grazzi.